Għanna bozz tal-agenda mxie tibdiliet l laqata tal-koordinaturi. Mm, Probabilment mux sessir għal iċċattajna kollox il-ġemma l-oħra fi Strasburg. Allora mux ser ikun hemm l-għanna lingwi kollha barra l-Estonjan u Latvjan u għada fil-lotu mux ser ikun hemm interpretazzjoni bil-Malti. Għaw crew tal-films u ser jihdu xi filmati tagħna jekk intom taqblu rridu jaraw eżattament kif naħdmu aħna għadha fil-ħodu ser jkun hawn il-Europol TV u ser jifilmjaw il laqgħa tagħda flimkien mal-President tal-Parlament is-Sur Jersey Buzek qed isiru wkoll sforzi ambjentali minn naħa tal-Parlament Ewropew uh, um, u l-mod kif isir ix-xogħol parlament Ewropew. Issa naddu l-puntieta fuq l-agenda tagħna. Għanna publikazzjoni hawnhekk eh, dwar il-biodiversità tal-ħamrija u dan jatina overview tal-istat tal-ħamrija ġewwa l-istati membri tagħna hekk xaħat trid jieħu kopja ta' dan tistgħu issibuha mis-segretarjat probabbilment insab fuq l-internet. Fringbar tal-ħamrija fir-Renju Unit, Franza, il-Benelux, posiet fej densità għolja ta' popolazzjoni. Nistaw nindunaw, nikkonfermaw il-bizatan li hemm dekretazzjoni tal-ħamrija tagħna fil-fatt id-direttiva tal-ħamrija tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni li għadejjem fuq l-aġenda tagħna tal-Kumitat tagħna. Mbagħad xi ħaġa li ma tantx sabiħa li ser nittrattaw l-International Civilization Organization ta' Montreal din il-ġimgħa u hemm xi linji tal-ajru li kellhom xi ilmenti dwar il-reġim tal-emissjonijiet fir rigward tal-traffiku tal-ajru. Aħna konna deċidejna dwar din is-sistema fl-2008. Il-ġimgħa l-oħra diġà aħna konna naħdmu tard bil-lejl fuq din il-kwistjoni ġewwa Strasbourg u jiena nispera li New US ma jappoġġaw soluzzjoni flimkien mal-Kanada u l-Awstralja li mbagħad ser ikollu jekk dan jiġri kollu impatt negattiv fuq it-traffiku tal-ajru għaliex aħna nafu li il-mod ta' kif aħna trattajna r reġim tal-emissjonijiet dan is-settur partikolari huwa neċessarju. U mbagħad eh, fil-bidu għandna komunikat tal-Kummissjoni dwar il-direttiva ta' prodotti ta' tabak u waħda mill-affarijiet eh, pjanatija li nafu fil-fatt li l-Kumitat tagħna dottat ta' riżoluzzjonijiet fir-rigward ta' tipi u saħħa u il-kollegi forsi jistaw eh, jgħatu iktar dettaljata mm, lejn dak li t-prova eh, tgħid il-Kummissjoni. Fir-rigward tal-summit tal-anijiet tal-Millennium Ġerwa New York kien hemm xi ħaġa dwar xi ħaġa dwar il-konferenza tal-klima ġewwa Cancun u wkoll livell il-laqta livell li ġewwa Nagoya. Sir since naħseb kien preżenti għal dik il-laqa u forsi fil-qosor jista' jgħidilna x'kienu r-riżultati ta' din il-laqa? Is-sur is-sforz jista' jgħidilna xi ħaġa fuq il-laqa ta' livell li dwar il-biodiversità. Grazzi ħafna President. Kienet kien avveniment interessanti ħafna maqsum fuq erba' tim il-ħamis eh, kienet dwar biodiversità, disa sal-10 kien hemm diskussjoni tal livell li fuq il-biodiversità, kien hemm ġiex kwistjonijiet li tkellimna dwarha fil-kumitat li tqajmu jidher li mhux ser ikun hemm ftehim dwar dan ġewwa Nagoya għalkemm ma jkun hemm xi tibdiliet dwar il-BS fini l-access and benefit sharing eh, ta' u kol fir-rigward tal-finanzjament jidher li din kienet ċara ħafna minn mexxija kollha pajjiż li qegħdin jiżviluppaw u wkoll nifikaw eh, l-ABS jider però li l-Unjoni Ewropea da qed tiblokka id-diskussjoni għal ABA eh, iktar ambizzjuż u protokoll li jitgarantixxi dan il-materjal u natu iktar uh, benefiċċji l-nies lokali u indiġeni. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna għal dak il-rapport Għazir, l tajtna fi tal-konferenzi internazjonali. Jidher li dawn il-laqat t ħafna iktar diffiċli u komplessi mod partikolari f'dan il-qasam rrid naraw eżattament x'inhu huma l-iżviluppi il-dodda bejn issa l-aħħar ta' Ottubru. Jekk m'hemmx iktar kummenti ngħaddu għal punt tlieta fuq l-aġenda tagħna approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar laqgħa tagħna li kienet f'Lulju. U allura jekk għandkom xi tibdiliet proposti jew eh, korrezzjonijiet għajdulna jekk il-minuti ġo adottati sejna għadu għal-kontrollini tal-laqat tagħna llum u jena kuntent li għaw il komissarju Kristalina Giorgieva nil-għawa maħna hija l-Kummissarju responsabbli għal Kooperazzjoni Internazzjonali l nuna Umanitarja Respons għall-Kriżi U fil-fat eh, l punt rispons għal kriżi li għatat l-ambizzju tal-attivitajiet tagħna eh, tal-kumitat tagħna u aħna kuntenti ħafna li jinti ftit ħin biex tiġi hawnhekk u tintaqa' għamana. Reċentament kien hemm xi kbar ħafna u nistgħu naraw dawn madwar id-dinja kollha jekk naraw l-avvenimenti ta' tempestremi remi żdiedu doppju kważi hemm ħafna nixfiet u wkoll ħarar kbir. U għal stant għandna dawn iżed sitwazzjonijiet eh, differenti eh, nirien fil-foresti wkoll u koll dawn l-avvenimenti kollha qed isiru ħafna iktar estremi. ċittadini tagħna ovvjament din isaqsu qed jippruvaw jifmu x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex eh, tuża il-kapaċitajiet li għandna fl-Unjoni Ewropea Hemm ħafna kapaċitajiet ħafna li huma disponibbli fil-kontinent tagħna u l-ġimgħa e, e, sen l-oħra na konna niddiskuti kif nistgħu noħolqu xi tip ta' sinerġija u nippruvaw nsibu iktar koordinazzjoni, integrazzjoni u naraw kif jista' jkollna xi tip ta' approċċ aħjar f'dan il-qasam. U forsi tista' tagħtina r rapport dwar e, l-istat tad-dibattitu fil-Kummissjoni ġdida forsi tgħidilna wkoll x'inhuma l-intenzjonijiet tiegħek u Sir, nkun interessati ħafna nisimgħu dwar xi proposta ta' leġislazzjoni, attivitajiet, xi programm ta' attivitajiet, eċetera. Grazzi, nilqawk Sinjura Giorgieva u nagħtik il-kelma biex tagħtina preżentazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, membri onorevoli Huwa tawnu kbir ta' privileġ li għedha hawnhekk magħkom illum. Jiena għattajt ħafna mill-ħin professjonali tiegħi fuq kwistjonijiet ambjentali u għal stant jiena naħseb li nista nagħti kontribut tajjeb għal diskussjonijiet tagħkom f'dan il-kumitat. Illum aħna ser nitkellmu dwar il-kwistjoni ta' tisjiet tal-kapaċità ta' risp respons tal-Unjoni Ewropea għal kriżijiet. Din da fuq l-aġenda tiegħi s-sena d-dieħla. Il-Parlament talabna din is-sena, ktar kmieni din is-sena biex nikkreaw eh, mekkaniżmu ta' respons rapidu eh, għal kriżijiet u dan ser eh, ikun ta' sfida Aħna se niffaċċaw din is-sfida, inti qed sur President fil-bidu li aħna qed niffaċċaw żieda fid-diżastri u fil-verità d-dinja eh, nbidlet u qed tibqa' tinbidel. Sa mill-75 il-frekwenza tad-diżastri żdiedet ħames darbiet. bħalma l-ekonomija dinija zdida xi tliet darbiet jew erba' darbiet id-diżastri wkoll din eh, jadlu iktar mis-saħħa ekonomika tal-pjaneta. F'sena medja il-figuri li aħna rajna huma straordinari illum f'sena waħda 230 miljuna persuna jiġu affettwati mid-diżastri 85,000 imutu u l ispess tal-ekonomija dinija hija madwar kwart tal percentax li hija 66-67 biljun dollar eh, euro tgħid il kellim Iżda din is-sena ma kienx eżattament fil-medja. Fil-fatt il-professur tiegħi tal-istatistika kien qali li inti tista' Poġġi rasek ġewwa l-friġġ u saqajk fil-forn il-temperatura medja tiegħek tkun medja xorta iżda inti tmut. U din hija fil-fatt eh, is-sitwazzjoni ta' sena straordinarja ħafna. Hija waħda partikolari, anzi hija rekord l-2010 Kiena diżastru fil-Ħajiti. 230.000 persuna mietu, 300.000 eh, eh, weġġaw u miljum baqa' bla dar Aħna kedna il-vulkan fl-Izlanda l sitt kien hemm eh, traffiku tal-ajru li waqaf, mit-telf eh, titjira wafqet u l-impatt ekonomiko soċjali kien kbir ħafna. Aħna kenna l-esplużjoni ta' Deepwater Horizon qatlu 11 il-ħaddim iżda l-impatt Eh, fuq il-Golf tal-Messiku fiż-żoni l-oħrajn eh, fil-viċinat da iridu jiġu assessjati. Kenna rar kbir ħafna fl europa l-Polonja, l-Ġermanja, l-Awstrija, Repubblika Ċeka, Slovakkja, il-Moldova, Serbja u l ukrajina Dan kollu seħf sajf wieħed kien hemm nixfa fis-Saħel un nisperaw li rispons maġġeltana jiprevjeni mill-li kunem dizastru kbir ħafna, kienem nixfa kbira ħafna li fakritna fil-ġuħ kbir li kienem fil 2000 ħafna, kienem nirien fil-Russja, fil-ċentru tar russja Umbat kienem u koll li l-arar ġawa l-Pakistan u ikolli najt li situazzjoni ġawa l pakistan tinkwetani ħafna għaliex il-daqs ta' dan il-dizastru kien kbir 20 eh, miljon persuna ġew affettwati u dinja xaġa li ser nikonna niffaċċjaw fil-snin li ġejjin. Ma jidirx li din ix-xejra ser tieqaf fil-futur l-ewwel net minħabba eh, bidla fil-klima, tieni minħabba żieda fil-popolazzjoni u konċentrazzjoni tan-nies f'żoni urbani u wkoll dwar minħabba diversità u minħabba l-skop tal-ekonomija dinija qed jagħmlu diżastri tat-tip tal-Galf tal-Messiku biex ikunu iktar possibbli. Għaldaqstant dan il-kuntest huwa ċar li mhix ta' sorpriża liċ ċittadini tagħna iktar minn 90% tagħhom qed jitolbu mill-Unjoni Ewropea biex iżżid ir-rwol tagħha fir-rispons ta' diżastri. U hawnhekk aħna qegħdin nagħtu risposta realtà u għad-domanda li qed jeħtieġu ċittadini. X'nista' nagħmlu biex nagħmlu differenza? Hemm erba' oqsma li fihom Ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea jista' jkun tajnuna kbira mingħajr ma jimminna in-neċessità għal rizorsi mingħajr ma noqogħdu naqsu ċertu risorsi ġifieri li tkun hemm responsabilità primarja li għandha tkun il-gvernijiet lokali, il-gvernijiet nazzjonali jista' mbagħad ukoll hemm rwol importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea L-ewwel net meta pajjiż ikun qut minn diżastru, ehm, koordinazzjoni tajba ta' esperti u għazzi oħrajn jagħmlu differenza kbira ħafna biex jiġu salvati iktar ħajjiet u anka fuq eh, livell ekonomiku tkun tajnuna ma jridx ikun hemm ukoll riskju ta' duplikazzjoni u ineffiċenza. kol li nitalmu mill-esperjenza jgħin biex is-saħħa sistemi nazzjonali u wkoll l-Unjoni Europea tkun iktar effettiva. Tillet punt hemm azzi li huma l laħjar li jsiru fuq livell ehm, nazzjonali għaliex huma ħafna jo għalix ma jintużawx wisq allura forsi memx għalfejn ċertu pajizi jixtru dawn l-assi. Umbat, Eh, risposta b'saħħitha u koordinata kemm f'pajjiżna kif ukoll f'pajjiżi terzi jistgħu jgħinu biex l-Unjoni Ewropea jkollha um, ehm, iktar reputazzjoni tajba, iktar pożittiva. Għal Sanċ, qegħdin nipproponu Ikoll ngħid xi ħaġa li hija ferm importanti għalina, aħna rridu nikkonoxxu dan il-fatt. Illum għandna sistema ta' respons li hija tajba, mhux ħażin. Meta kellna l-arar fl-Ewropa ċentrali, fi żmien ta' ftit aħna batna ħafna mill-lassi eh, li dawk il-pajjiżi mill-għajnuniet dawk il-pajjiżi kienu talbu. Frigwar tal-Pakistan aħna minna koordinazzjoni tal-istati membri ċertu mod li l-autoritajiet tal-Pakistan jisuhom bħala eżemplari. Meta batna 25 mill-istati membri tagħna uh, ġewwa l-Ħajti dan aħna minni f'mod effiċenti ħafna u koordinat ħafna. Da stant għandna nkunu gburin, iżda xorta waħda minn dak li tallimna mix-xogħol li sar fil-passat fir-rapport Barnier mill-konsultazzjonijiet ma' l-istati membri tagħna u mill-inputs minn iktar minn mit stakeholder aħna identifikajna passi speċifiċi u meħtieġa li ser impoġġuhom fil-koordinazzjoni fix-xhur li ġejjin. U x'ser nagħmlu aħna? aħna ser natu rispons ad hoc. Kunem dizastru, namlu eh, nieħdu azzjoni u nibatu lajnuna tagħna immedjatament. Dan għandu jkun immedjat. Aħna dak li għanna namlu, dak li ser niproponu fil-komunikat tagħna huwa li nippjanaw għax xenarji li jistaw joltuna, xtib ta' dizastri jistaw joltuna. Namlu assessjar tal-assi li għanna u għamlu talba għall istati membri biex fu uh, jaraw xistaw joffrulna minn qabel bħala assi biex jina meta nċempel xaħat mux inkun edha nistenna ma nafx ser jiġri u x'ser joffru l-na l-pajjiżi, anzi nkunu nafu minn qabel x'ser joffri kull pajjiż għal dak id-diżastru partikolari. U koll irridu nassiguraw li ċertu għarrandament jikdu f'postom, il-Parlament kien ċar ħafna dwar dan. Aħna u koll Qed nipjanaw li jkun hemm koordinazzjoni tal-loġistika iktar b'saħħitha u ċertu timijiet li pereżempju f'pajjiżi terzi bħal Pakistan u l haiti eh, nkunu nistgħu nibatu u din tkun tista' ssir parti mis-sistema tal-UN. Dan jista' jiġi integrat fil-respons koordinat tal- eh, Nazzjonijiet Uniti. Dan jista' jkun parti minn nukleus tal-kapaċità ta' rispons tagħna u għal azzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea aħna ser naħdmu ma' Sinjura Ashton u li u External Service biex bekk ikunu iktar koerenti, iktar komprensivi fi rispons tagħna Ewropej Ewropew għad diżastri kbar. U fċertu każijiet ukoll nistgħu wkoll ninkludu assimilitari skont l ħtiġijiet L-aħar punt fil-komunikat aħna ser nenfasizzaw kif nistaw naddu nejdu l-ċittadini dwar l-azzjonijiet li qegħdin nieħdu għaliex huwa ċar ħafna li spiss iċ-ċittadini tagħna ma jkunux qed jifmu jew ma jkunux jafu jekk l-approċċ tagħna ħadimx jew le jew jekk kien xira u tajjeb biżejjed. Hemm prioritajiet oħra li trattaw il respons ta' dizastri l-iktar wieħed importanti huwa l-implementazzjoni ta' rekomandazzjonijiet li saru fil-komunikat tagħna fuq il-prevenzjoni u l-fatt li nkunu preparati bizzejet meta għalaw dan is-sitwazzjonijiet. F'dan il-kuntest aħna nenfatizzaw li aħna appoġġaw ir-rapport Ferreira li ġie adottat fis-sessjoni ta' Settembru. Ovvjament, għal-approċ ta' dan it-tip biex jaħdem sew għandu jiġi eh, maqqat orizzontalment ma' l-istrumenti kollha li għana pal pereżempju direttiva tal-arar eh, u direttiva tal-assessjar eh, tal-assessjar tal-impatt ambientali. Għanna se naħdmu fil-qrib ħafna mal-kummissarji li x-xogħol tagħhom relatat pal per eżempju il-Komissarju għall-Iżvilupp tal-Klim, azzjoni fuq il-klima u koll is-Sinjur Ashton. U naħseb li s-sena d-dieħla meta niġu għoddimkom il-proposta leġislativa bbażata fuq dan il-komunikat, intom ser tkunu sodisfatti bil-serjetà tagħna bil-mod ta' kif aħna ċattajna dan ix-xogħol bis-serjetà ta' ħafna għal rispost għal kapacità tajba u b'saħħitha fir-rigward tad-diżastri grazzi. va fin dank. Eh, grazzi ħafna, Signora Kommissarju, għal messaġġ ċar ħafna tiegħek lill-Kumitat. Fuq il-koordinazzjoni tal-kapaċitajiet ta' tħejjiet għall-Unjoni Ewropea. Iva, palma tinti, inti għamiltinna lista tal-dizastri li kanna ħabtu wiċna maħħom din is-sena sissa u tabilħa skont dak li nafu l-affarijiet musser imorru għal aħjar Għal-daqstant il-koordinazzjoni u importanti u hija l-aqwa tweġiba. Kien hemm numru ta' kollegi li talbu għal kelmu nibdew minn kriptinar Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, President. Kummissarju, nixtieq l hawn fih dan il-kumitat u nifraħlek għal mod responsabbli kif għamil xogħolok bħalissa, speċjalment fir rigward il-Pakistan. U speċjalment fil-Pakistan li ħabtu ma kriżi importanti. Nixtieq nifraħlek bl-idejat li inti ħriġt bihom u prezentajt għal-komunikazzjoni li jmiss. Jena naqbel ma dawn l dajat mixin fid-direzzjoni tajba u xtaqt nifoka u nisħaq fuq xi ħaġa li qiegħda inkorporata fl-idejat iżda mhix ċara Għanna bżon bżonn li konna prevenzjoni għal kriżi umanitarja tal mod li nkunu nafu li mumma dawk il-pajjiżi l-aktar vulnerabbli, nafu li din hija marbut iktar mal-tibdil fil-klima, nafu li hemm pajjiżi li probabbilment ħajbatu matul is-snin u għalhekk iridu nibdew naħdmu magħhom. U naf li din taq taħt il-kompetenza tal-Kummissarju Peebles iżda inti fl-aħħar mill-aħħar ħad titratta din il-kriżi umanitarja meta tfaqqa' u għal daqstant taħseb li għandu jkun hemm prevenzjoni għal kriżijiet li jistgħu jinqalgħu li jistgħu jfaqqgħu. Għaliex nistaw nobsru fejt tista' tkun ġejja minn fejt tkun tista' tkun ġejja din il-kriżi li miss. U għalhekk għandkom għaddejat biex nużaw il-tawil tas siġaru tal-foresti li niżguraw li l-avvenimenti li saħħu fil-Pakistan ma jirġawx isaħħu. U jiena nemmen li għanna nużaw din l-odda u għanna nifukaw fuq is-saħħa tal-Unjoni Ewropea fuq il-prevenzjoni u sistemi ta' għajnuna nsaħħuhom sabiex bekk nevitaw li jkun hemm ħafna irdaw ta' siġar u għalhekk meta jkun hemm kriżi mbagħad nkunu nistgħu nilqgħu għaliha tajjeb. Grazzi. Issa l-kelim li miss. Ikjoġbu, għandu l-kelma. Grazzi, President, Signora Komissarju. Jienu koll rodlok ħajr għal din is-sitwazzjoni tal-dawn il-fatti li inti għat bil-trasparenza kollha, mill-diagnosi tajba ħafna, pragmatika ħafna li torbot ma' situazzjoni fl-Ewropa u fimkejja oħra fid-dinja. U naqbel miegħek li dawn id-diżastri naturali ħafna drabi jitennu jirrepetu ruhom u jkunu aktar f'saħħithom xinsati li mbagħad huma jaħdmu mal-tibdiliet tal-klima ħabtu maħħom, magħhom qegħdin ibassru li fil-ġejjini kollox ser imur l ar għalek għalhekk aħna jeħtieġ li konna sistema ta' prevenzjoni u niġġieldu kontra tibdil fil-klima. Iżda fl-istess ħin rridu wkoll naġixxu meta jkun hemm dawn id-diżastri naturali. Jeħtieġ li jkollna mekanizmu ta' aġir rapidu, dan huwa importanti ħafna, importanti li naġixxu malajr u importanti fuq livell Ewropew, iżda kif dak li għandux jaqsam malajn majnajn unit li jinħarġu għal pajjiżi terzi. Inti kummissarju tkellim dwar ir-rapport Ferreira approvata mill-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet. F'dan ir-rapport qed naraw li ttieħdu proposti li diġà kienu approvati mill-Parlament fir-rapport li jena kont fassalt. Mod konkret, approvajna il-ħolqin ta' Servatorju Ewropew ta' nixfa u ta' dezertifikazzjoni imbagħad kien hemm talba wkoll lill-Kummissjoni biex tippreżenta direttiva fuq il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' nirin. Tajja wis, dan diġaġi approvat fl-2006. Issa, diġaġi adottat mill-ġdid u approvat fir rezoluzzjoni tal-ġimma li għaddit u għal daqstant jena nishtiq nkun naf kfex jinsabu l-affarijiet. Fix qegħdin. Xinu ma l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni jew tija Kummissarju fuq dawn il-proposti li ġew preżentati res għam il parlament Ewropew? Grazzi. Danke, Edith Astrella. Dann Gerwin Jan Gerbrandi. Danke, Wolf. Grazie. Io u koll nishtiq nirringrazzju l-Kummissarju għal tweġiba tagħha u għal pożizzjoni tagħha f'diskussjoni tal-lum. Jiena bħal kollegi nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-prevenzjoni, speċjalment fid-deforestazzjoni u l-biodiversità b'mod ġenerali. Ħafna diżastri jisaxħu minħabba kawżi ambientali jew ekoloġiċi u nixtieq nisħaq fuq dan. Imbagħad għandi mistoqsija pratika ħafna. forse ma taqax taħt il-portafol tijak, forse taffetwa kollegi tijak, iżda fit tanzanija hemm pjanijiet li jkun hemm triq li taħdi mis serengeti u din ħajkolla konsegwenzi mwera ħafna għal dan il-żona, u l diġà ressaqt mistoqsija bil-miktub fuq dan il suġġett u l il-Kummissjoni qed tippjana li tieħu azzjoni hawnhekk għandkom irrida li li kontribuixxu għal xi alternattiva għax hemm possibilità ta' alternattivi iżda politikament u finanzjarjament intom kapaċi tresqu pressjoni biex tiżguraw li Tanzanija tuża alternattiva oħra. Grazzi. Grazzi. Għandi ftit mistoqsijiet oħra imbagħad ngħaddu il-kelma il-kollegi oħrajn. Inti għandek taħt kompetenza tiegħek l-għajnuna umanitarja u tweġibi ta' fi żmien ta' kriżi, żewġ naħat tal-istess monita biex ngħidu hekk. Żewġ affarijiet li morru flimkien hija kompetenza tal-Kumitat tal-Iżvilupp u għalhekk nixtieq nkun naf kif jaħdmu l-affarijiet fil-prattika għandna żewġ aġenziji għala ma jkunniex aġenzija waħda dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. U t-tieni mistoqsija li għandi inti li trid li jkun hemm kapaċitajiet li diġà qegħdin hemm fir-riserva. Ir-riżorsi diġà qegħdin hemm u titkun kapaċi li tużhom fuq livell internazzjonali. U kif ħanħallsu għal dan? Ħajkonna xi tim ta' tifitannar internazzjonali biex ngħidu hekk Jista' jkun hemm problemi jekk pereżempju konna spejjeż kbar, xinajdu dwar l ispejjeż u l-piżijiet amministrativi kulħadd ħejmxi għar-rasu. U t-tielet mistoqsija tiegħi hija li jekk nagħtu ħarsa lejn it-Trattat ta' Lisbona fl-artiklu 214 naraw li aħna rridu korp Ewropew għal paċi għall-għajnuna umanitarja. U allura x'inhu l pjanijiet li dan jitwettaq? Nixtieq li twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet sissa u jekk ikun bad ikun hemm kolleg li jixtiequ jitkellmu jistgħu jagħmlu dan iktar tard. U wieġeb issa? Le, jgħid il-President tista' twieġeb forsi issa mbagħad ngħaddu għal round ieħor ta' domandi. Grazzi, grazzi lil kulħadd għal punti tajbin li tqajmu mistoqsijiet tajbin. Nixtieq nibda bil-mistoqsija ta' prevenzjoni, din il-kwistjoni ta' prevenzjoni. Mem lebda mod li aħna nkunu nistgħu nitrattaw ma' żieda tal-frekwenza u l-intensità ta' diżastri mingħajr ma jkollna fokus importanti fuq il-prevenzjoni u li nkunu mħejjin tajjeb. Ċertament għandna evidenza dokumentata tajjeb li investiment fil tħejija u fil-prevenzjoni ikolla riżultati li għatu l-frott iktar l-qoddim. U għalek, għal din ir-raġuni meta naħsbu għal tweġiba ta' dizastri li tkun Ewropea, rridu naħsbu b'mod olistiku, nkunu mħejja, prevenzjoni, tweġiba, imbagħad riabilitazzjoni u feedback biex intejbu l-mod kif naġixxu iktar il-qoddim fil-ġejjieni. Il-kas tal-Pakistan kien ċar kristall għaliex il-Pakistan huwa wieħed minn dawk il-30 pajjiż l-aktar vulnerabbli għal varjazzjonijiet fil-klima. għandu l-elementi kollha li tkellim ta' għandu impatt minħabba tibdil fil-klima, għandu popolazzjoni li tekber ħafna, li bħafna nies li qed iċaqalqu miż-żoni rurali għal żoni urbani u m'għandhomx jitilqu minn hemm. Jiena meta vjaġġajt fil-Pakistan kien hemm irħula sħaħ li ġew meqruda minħabba l-arar. Kien hemm f'dawn il-postijiet m'għandux ma kienx ikun hemm il-djar li nbnow u għaċar li n-natura natur ħataqridhom u jekk jerġgħu jibnuhom dawn id-djar ħajerġgħu jiġu effettwati seba' snin oħra pereżempju. U kien ovvja li il-deforestazzjoni għandha rwol ewlieni ħafna kemm fil-Pakistan u anke f'pajjiżi oħra pal pereżempju l-Ħajti. Fil-Ħajti din waslet li l-ħamrija tkun insostenibbli u ċedimenti tal-art qatlu bosta nies. Din kienet tkun ħafna nqas frekwenti li kieku kien hemm kopertura ħjar tal-veċetazzjoni u għalek li jek naħdmu fuq il-prevenzjoni, fuq il-qawwa, li nkunu nistgħu nkunu kapaċi li nżommu l-ekosistema f'dawn il-pajjiżi din hija xi ħaġa li għandna obbligu li nżommu. Bdejna nieħdu passi f'din id-direzzjoni u hemm fatt li ma tantx huwa magħruf huwa li diġà millum mill-budget umanitarju tagħna aħna nonfqu madwar 6 għal 8 fil-mija skont l-aħħar ċifri. Mhux hekk Peter, nofqu biex nkunu mħejja tajjeb, introduċejna assistenza umanitarja, program DIPAC, e li ħejjina għal dawn il-kriżijiet, għal pajjiżi li huma l-aktar vulnerabbli għal dawn il-kriżijiet kbar għaliex din hija l-unika mod kif aħna nistgħu innaqsu l-ispiża umanitarja tagħna billi nsaħħu l-kapaċità tas-soċjetà biex ikunu aktar jistgħu jifilħu u jwieġbu għal kriżijiet bħal dan. U ħankomplu f'din id-direzzjoni qed naħdmu mal kummissarju għall-iżvilupp u ma' Sur Hedegard għall-Kummissarju tal nazzjoni fil-Klima biex tibdil fil-klima tkun għan komuni li kunu l-koll nistaw nikontribwixxu għal dan l-għan għaliex huwa kompetu tant kbir li nistaw nilħu li wieġbu aħna flimkien jekk nisbdu ħabel wieħed aħna l-Ewropa u mal-imsieba oħrajn jekk nisbdu ħabel wieħed nistaw nimxu u niksbu riżultati fuq din il-komunikat dan ħajfoka fuq il-tweġiba għal-krizi minn punt di vista amministrattiv u tal-ġestjoni, iżda ħaddaħħal approċ holistiku u ħajħares lilkom għal-tejja l prevenzjoni għal-ribalatazzjoni mbagħad il-feedback. Kien hemm mistoqsija oħra fuq il-direttiva tal-foresti. Din hija mistoqsija li ġejt li staqsowli anki fis il-fatt. L-approċ li nieħdu issa la darba ili hawn tal-lim taktar kif naħna nieħdu l-affarijiet kif nitrataw dawn l-affarijiet u għanna approċ siwi u dan ifisser li qed nippreparaw linji gwida għal evalwazzjoni ta' riski għal kull qasam ta' perikli u dan inkludi n-nirien fil-foresti. Dawn ħajkunu priorità wkoll għal problema ta' pratika tajba biex nkun nistgħu nivitaw li jkun hemm il-kriżi u dan infisser li ħajkunna bżonn aktar leġiżlazzjoni addizzjonali. F'Marzu tal-2010 kien hemm tnedija biex ta' green paper biex ikun hemm protezzjoni għal foresti u għal tarif hemm proċess ta' konsultazzjoni li għalaq fl-Ulju tal-2010 għalaq fil-fatt fis-sajf u bħalissa d evalwazzjoni dwar dak li ħares minn din il-konsultazzjoni u fil-bidu tal-2011 ħajkun hemm approċċ għat-tapposta li jindbat. U din hija xogħol li għaw għaddej u għalhekk fi klim ieħor ħajkun hemm evalwazzjoni tar-riski għan fil-foresti tmexxija tajba għal dawn il-prattiki u l-programmi li semmejt speċifikament tan nirin u ħajkun hemm ukoll konsiderazzjoni għal dak li huwa l-aqwa mod x'inhuwa d-distak leġislattiv li aħna rridu namlu tajjeb għalih u dan ħajasal kollu fil-bidu tal-2011. Iżda x-xogħol ta' konsultazzjoni diġà sar. Fuq it-Tanzanija jiena ma nafx it-tweġiba għal din il-mistoqsija l-lum, dak li naf iżda huwa li triq tiftaħ għall-opportunitajiet ġodda. Iżda jekk hija fil-qalba ta' foresta ta' tant valur, din tista' tkun aktar taħsara għal-pajis u aktar għad-dinja, iktar mill-li benefiċċju dan rajnieh bosta u bosta drabi, tiftaħ taqba tibni triq, ħajkun hemm attivitajiet ekonomiċi li jseħħu u bosta drabi aktar il-qoddim imbagħad ikun hemm l-affarijiet li jmorru kontra l-evalwazzjonijiet tal-bidu. Jiena nagħmel riċerka dwar dan u nerġa' lura magħkom biex nħejji għal tweġiba fil-ġimgħat li ġejjin. Kif ħan niġbru flimkien l-lajnuna umanitarja u l-tweġiba fi żmien il-kriżi? Dan huwa wieħed mill-każi fejn ma rridniex li ikonna situazzjoni fej ikonna dawn il-żewġ affarijiet flimkien, iżda konna mġenna li konna dawn l-affarijiet flimkien. Iżda ġara fl-aħħar mill-aħħar. Ħriġna b'riżultati tajbin u għalhekk jiena kuntenta bl-integrazzjoni ta' dawn iż-żewġ oqsma kif se sejrin tajja flimkien għaliex naħseb li jkun hemm iktar reżistenza istituzzjonali iżda fil-fatt ir-realtà ta' din is-sena il-kompetu diffiċli li l-kol ħabbatna wisna miegħu biex nejnu n-nies li tant kienu fil-bżonn ġabbar flimkien it-timijiet tal-għajnuna humanitarja u tim liħor fil-post u ġibdu ħabel wieħed. U mbagħad kellna impatti differenti minn isfel għal fuq u minn fuq għal isfel li kompli saħħaħ din integrazzjoni. Para riżultat għal dan għal Pakistan Issa għanna tim wieħed tal-Kooperazzjoni Internazzjonali għal-Ajnuna Umanitarja li imexxina fid-direzzjoni tajba. Sissa kollox miexi ħarir irridu niżguraw li dan il-proċess jitkompla u jkun ibbażat fuq il-komunikazzjoni u jkun anness mill-komunikazzjoni li aħna qegħdin nresku. Fuq l-artiklu 214 fuq il-korp volontarju Aħna bdejna l-proċess ta' tħejja u naħseb li nara l-ħamis din il-ġemma fil-fatt din il resqu għad formali biex naraw kif ħahna ħan fasluħ, kif ħan niduħ u marridux li nonsu mis-sena d-dieħla, l-sena Ewropea għal volontarjat. Iżda marridux li nkonna situazzjoni li ma nixtiqux u għalek fl-2011 nkunu nistaw nibdow bil-ftit un bat inkabru aktar il-qoddim. Dak li namlu tassu għandu valur għal komunità ta' volontarja u għal fema sieħa tal-Unjoni Ewropea. Naħseb dawn kienu l-mistoqsijiet f'dan ir-round, grazzi. Thank you very much. My last question was... Grazzi ħafna. L-aħħar mistoqsija tiegħi kienet għal kapaċitajiet u r riservi Iva, grazzi, President, skużani. Din hija mistoqsija diffiċli ħafna. Iżda ħaniprofa wieġbek kif l-aħjar nista bħalissa. Dak li qed niproponu huwa li l-istati membri jaddu l-assi biex ikunu disponibbli volontarjament tal-komunità. L-istati membri jħallsu għal dawn l-assi u l-benefiċċju huwa li jkun hemm reċiproċità jekk ikollhom bżonn ikollhom lajnuna mill-oħrajn. U jiena għalhekk għamilt konsultazzjoni ma' numru ta' stati membri żort il-sistemi ta' protezzjoni ċivili tagħhom u sissa hemm gratorju ta' entużjażmu li nimxu b'din id-direzzjoni minn ħafna stati membri. Hemm punti differenti, punti vista differenti fuq dan, iżda huwa ċar li hemm żewġ elementi li ma jistawx nitrattaw b'dan il-mod. L-ewwel net trasport jekk hemm il-pajjiżi li qed resqu lassi flimkien biex imbagħad jiġu trasportati x'imkien ieħor huma jistennew minn tal-inqas li jkun hemm sim tal-ispejjeż offrut lilhom. U t-tieni punt jekk aħna rridu rresqu' assi komunitari Dawn ovvjament ħaj kunu askapitu tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea tħalla għalihom. Jiena konservativa ħafna, nemmen bisħiħ li minna ħalla 16 tistenna minna biex nużaw l-flejes tagħhom bl-aktar mod tajje possibbli u niżguraw li l-livell Ewropew ikun aktar b'saħħtu minn dak domestiku ovvjament. Iżda jiena ma najt ngħid li minħabba daqs ta' din il-problema li qed naffaċċaw noħorġu proposta li tkun mija fil-mija eh, neutrali ma jkunx hemm spejjeż. Jiena nista' ngħid li ħajkun hemm spejjeż li rridu nsibu mod kif nħallsu għal dawn l-ispejjeż biex bekk nkunu nistgħu ndaħlu l-assi nazzjonali f'għamla komunitarja. Id-dettalji eżatti ma nafhomx, m'għandix tweġiba bħalissa, għaliex ovvjament l-ewwel rridu u l-proposta tal-politika barranija jekk niġu appoġġat imbagħad ngħaddu l-evalwazzjoni sħiħa u xi fisser x'inhu ma l-ispejjeż u kif ħanaħdmu. Dik hija fejn nasabu bħalissa. Tajjeb wis. Grazzi. Issa nixtieq nsellem l-direttur minn ASO ijat bil qiegħda fuq qoddim u sodisfat li smajt li rnexxinna nirfdu dawn iż-żewġ responsabilitajiet taħt kappa waħda. Dan għandu jgħina biex nevitaw id-diffikultajiet. Issa, bas rajku. Eminent, thank you, Commissioner, for... Ringrazzjak, eh, Sur President, Signora Commissar, ringrazzjak u kol tal-li inti tajtna dan il-dispiega fil-qosor fuq il-xoltijak li huwa iktar id-detaljat. Inti semmejt il-problema fil-Golf tal-Messiku. U peress li inti u kol titratta rispons tal krizijiet mistoqsija tiegħi hija fuq il-rispons tal-krizijiet fil ipra eh, fl-Ewropa. Dak li ġara fil-Golf tal-Messiku jista' jiġri hawnhekk ukoll. Fir-riżoluzzjoni li se nadottaw għadha nispera qegħdin nitolbu li jkun hemm unità ta' rispons li tkun cross-border li tmur minn pajsa liħor. Jien nixtieq insaqsik kif qed taħdmu fuq dan billi telekobraw ukoll mal-istati membri kif qed isir dan kollu u anki l-analizi tal-pakkat kollu li qed tagħmel kummissjoni qegħdin tistudjaw biex taraw għandix biżejjed eh, kapiċtajt u risorsi biex aħna dan naslu għalih forsi tisatina aktar dettall dwar dan grazzi. Issa um, Sur Seber. Grazzi ħafna. Jina naħseb li il-politika ambientali ehm, għamlet pass ta' ġgant il-qoddim minħabba il-cross compliance Inti ġifiri, jekk per eżempju trit li t-benefika minn fondi fl-agrikoltura, titkun u koll eh, konformi ma ċertu regoli tal-ambjent. Ġifiri, politika bħal din, anki politika reġjonali, hemm bżonn li nkomplu nanalizzawhom, nittestjawhom naraw mhix dejjem hekk imsejħa environment friendly. Ovvjament, meta jaslu l-kriżijiet u d-diżastri, Eh, wieħed jieħu l-eżempju ta' direttiva dwar l-arar biex naraw kif qegħdin verament nimma niġjaw niddiljaw dal-affarijiet mod iktar effiċjenti. Hemm bżonn li nkunu nistgħu nirrispondu għal ċertu diżastru mill-aktar fis. U għal darboħra nisħaq fuq il-fatt tal-cross compliance għax tant huwa aspett importanti biex wieħed jkun jista' jipprepara ruħu aħjar biex jaħdem aħjar huwa importanti li il-flus għall-agrikoltura u anki għall-iżvilupp reġjonali ikunu disponibbli jekk aħna rridu li jkollna politika em, fuq livell Ewropea li tkun effettiva. Importanti naraw kif qed jintefqu l-flus. Tini aspett eh, tal-mistoqsija tiegħi hemm bżonn li wkoll naraw kif nis nistgħu nipproteġu rwieħna mill-arar pereżempju minn da tip ta' diżastri. Kif nistgħu x'azzjoni nistgħu nieħdu biex aħna nevitaw li jsiru diżastri naturali? Jiena nispera li inti wkoll tqis l-affarijiet minn approċċ bħal dan ta' prevenzjoni. Iva, din kienet eh, tkellimna fuq l-riżoluzzjoni ta' ta' settembru se ġifiri fuq il-problema ta' tniġis bizzejt. X'kif nistaw aħna nitrattaw problema bħal din? naħsbu li dan għandu jidħol ukoll fil-xogħol li tagħmel inti, speċjalment meta wieħed iqis il-kumpens mill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Il-flejjes għandhom ikunu disponibbli hemm bżonn li l-kumpaniji tal-assikurazzjoni joħorġu l-flus meta jkun hemm bżonn dawn il-flus. Ndur lejk biex tirrispondihom, Sinjor Kummissarju. Fuq il-Golf tal-Messiku, mill-bidu net nista' ngħidilkom li aħna minna l-affarijiet kif suppost jiġifier laqajna l-kummissarji kollha li għandhom responsabilta eh, għal-golf tal-Messiku ġifiri l dak tal-ambjent, il-Kummissarju Ottinger, l-Ambjent jiena u anki il-Kummissarju responsabbli s sajt U nista' ngħid li eh, bejnietna kellna laqat tajbin mas settur privat e, konna e, nafu xirridu meta niltaqgħu magħhom il-Kummissarju Ottinger dal-waqt se joħroġ bil-komunikat fuq dan is-suġġett aħna qegħdin nikkontribwixxu għal dan, jiġifieri l-idea hija naraw kif insaħħu il-liġijiet ambjentali f'dan is-settur sabiex l-ibħra tagħna nkomplu nipproteġuhom it tniġis taż-żejt il-propost leġislattivi ikunu jew li nwessaw l-ambitu ta' liġijiet li jeżistu diġà jew kellha noħorġu b'liġijiet ġodda se naraw il-xtip ta' kif se tintlaqa din il-proposta tal-komunikat ukoll. Min sissa nista' ngħidilkom li kemm diskussjoni għaddejjin fil-Kummissjoni u anki mal-settur privat aħna manna lebda problema biex inkunu eżiġenti Għax ovvjament dak li ġara fil-Golf tal-Messiku seta ġara hawnhekk magħna. Dan għadu ma seħx nirringrazzja l-Alla imma hemm ovvjament politika wkoll teknoloġika. Dan kollu naraw se naraw mill-aktar fis fil-komunikat. Jiena fil-bidu għandi xaħat fil-kabinet jgħi li għet jaħdem bis fuq dan. Jina kont, ma kontx naf kif kien se ġiċi is-settur privat. U fil-bidu dawn eh, baqaw lura imma intebħu kol bizmin li bijom jom inajrom aħna konna se niproponu li ġiet iktar ħorox Ovvjament, mbagħad kumpaniji differenti jiedu approċ differenti fis-settur eh, privat. Naraw minu iktar eh, kollabora uħrajn u oħrajn li le. Issa, naddi għad-direttiva dwar l-arar u anki il-finanzjament. Jiena daqxej dizappuntata fil-fatt. Metan inqis kemm ma jintużawx ir-risorsi biżejjed fil-fatt mill-istati. Jiena kont nispera li forsi dan il din is-sena speċjalment dan is-sajf sirna iktar konxi minn dawn. Aħna qed inħedġu l-istati membri li huma l-iktar vulnerabli biex jużaw ir-risorsi li għandhom għad dispożizzjoni. L-istati membri hemm min uħud minnhom li aċċettaw il-forsi l-kritika tagħna. Il-problema fej qiegħda Aw min għandu ħafna eh, possibilità li juża il-fondi imma jużom għall affarijiet tal bżonijiet iktar attwali imma mbagħad meta wieħed jiġi eh, ġifri meta meta ngħidu l-infrastruttura, ma meta wieħed jiġi biex jaħseb kif juża l-fondi fuq medda ħafna twal ta' żmien hemmhekk jsibu problemi biex jassorbixxu dawn il-fondi. aħna mill-puntu di vista ta' kif eh, nkunu nirrispondu u nevitaw il-problemi, nixtiequ aħna nkomplu nagħmlu enfasi fuq il-politika li wieħed li stat membru jista' jieħu. Il-flus hemm qegħdin. U minn dak li jiġri madwarna, juri il-bżon li kunem politika sakke sabiex ikunem disponibli ċertu fondi f'kas ta' disastru ma naħsibx li se nerġgħu lura fuq dan kollu. Punt importanti fuq il-kumpanija ta' assigurazzjoni il-fatt kif aħna eh, nintegraw kol il-kunċett tal-assigurazzjoni. Eh, Anki mill-punto di vista ta' jnuna umanitarja, meta l-kollegi eh, ma tantx jgħidu li dan ma jarafx li huwa possibbli, għanna 800 miljon euro, ġifiri anki meta nieħdu mir-riservi naslu għal biljun fil-fatt. Imma din is-sena sa nofs għawissu konna diġà użajna l-flus kollha għax tant kienet sena em, eh, kif naqbad nej differenti u eh, inkwantu għal bżonn li kien hemm għal bżonn umanitarju li aħna nieħdu triq eh, finanzjara li ma tużax biss il flejes mill-budget u mill-riservi, hemm bżonn li noħolqu skema ta' assikurazzjoni fejn naraw ċertu investiment ikunem assikurazzjoni ta' dawn il-postijiet fid-dinja li huma l-iktar vulnerabli. Għalek, per eżempju, għasena d-dihra nejdu Sudan. Imma għalissa l-mentalità ma nistawx nikonċepixxu l-mentalità biex nużaw. Parti mill-baġit tagħna ninvestuh b'tali mod li noħol u xi assikurazzjoni. Iġifiri, aħna l-mod kif jintnef u l-flejes mux dejjem nistaw u maħħom. Jina, eh, dawn il-punti tifisti kolla nishti li nsemmu meta nkunu għedin nitkelmu fuq innovazzjoni dwar il-manager tal-kriżijiet. Mintom bħala komitat tal-ambjent, intom liktar intizi ma din it-tip ta' politika, ġifiri pjanifikazzjoni finanzjarja. Speċjalment meta wieħed qed jirrispondi għal ċertu disastri huwa li ma nkunu nafu qatt meta se jiġru u fej se jiġru. Hemm bżonn nagħmlu ċertu um, scenario planning. Naħseb li um, diġà hemm prassi tajba nista' nitalmu minna, grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Kommissarju. Naħseb li dan kien il-bidu ta' xogħol li għandna fl flimkien, iġifieri l-Kumitat tal-Ambjent u Mija u mal-membri tal istaf tiegħek naħseb li l-ewwel bdil ta' femiet hawnhekk kien eh, tajjeb, aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa il-komunikat li se joħorġ ix id-dieħel u forsi se joħorġu wkoll il-kif qed inti proposti għal liġijiet. Hija ħaġa interessanti l-fatt li s-sena l-2011 hija s-sena tal- Eh, xogħol volontarju. U dan jatina spinta eh, il-fatt li x-xogħol volontarju eh, isir ħafna drabi mill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ. Ġifri hawnhekk ikun hawn ċertu ftuħ naħseb li tajjeb li jintom tużaw din il-possibilità mill-li jider flessibilità hawnhekk hija l-iktar l huwa l-iktar kunċett importanti suġġett li verament irridu wkoll inkomplu niddiskutu dwaru mal-kollegi mal kollegi tal budget Ġifiri, sa fejn wieħed jista' jiżgura li meta jkun hemm affarijiet importanti li jinqalaw, il-flus ikun qegħdin hemm biex intużaw. Sissa nista bisni ringrazzjak, aħna nistana bil-ħarqa li nerġaw niltaqaw miegħek wara li tkun ikun ħareġ il-komunikat, anki li forsi meta jkun hemm edejat ta' dawn il-ġijiet il-ġodda jew l-proposti tagħhom. Eh, fil-frattemp aħna nixtiequ lek l-isbaħ affarijiet eh, u l-Kummissarju tgħid li dejjem lesta li tiġi tiltaqa' ma' dan il-kumitat. So, dann kommen wir zu Punkt 5. Tajjeb, wis, nistaw naddus għal punt numru 5 fuq l-agenda tagħna. Għandna mistoqsija orali minn Kriton Arsenis Linda McAvens il-praktikajnin kartika li jattaħ u Anna Rozbaħ li titratta il ramel bil-qatran u l-bidliet fl-użu tal-art in inkwanta direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti. Sur Arsen, tista' introduċi ftit is-suġġett? Grazzi ħafna, President. Dan is-suġġett issa nafuħ tajjeb dan il-kandidat anki fil-laqata ġunju ta' dan il komitat diġà diskutejnie. għanna il-kontraproposta tal-Kommissjoni u memx default eh, valuri default fuq il-namont ta' atran fil-ramel, il-fat li ma dan il-valur default, et nużaw ammont li huwa inqas. Sissa l-Kommissjoni edha tgħid li qed tirtira l-ammont li kienet qed ipproponit fil-bidu mm, mħabba l-problemi mal-WTO imma anki skont ir-regoli tad-WTO l-ammonti iridu jiġu eh, deċiżi skont l-evidenzi u l-provi ta' li minn qabel. Dawnu eh, hija it-talba li għandna minn qabel. Ġifiri għandna hawnhekk riżultati eh, fuq studju li sar fuq livell dinji u fuq il-ramen tal-qatran u l-ammonti għalijom aħna nafu fuq xie xedin nitkelmu, anki meta smajna l-kommissjoni. Anki jekk dawn l-ammonti li nsibu f'dan l-istudju u l-rapport tal-kommissjoni u għabax wis għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li t teqret u se teqret kwart tal-foresti intatti tal ta' din id-dinja fil-Kanada fej iġifirija foresta intatta. Il-proposta tal-Kummissjoni mhux qed tikkunsidra il-ċiklu eh, kollu tal-karburanti ta' trasport u anki l-emissjonijiet. Proposta sabiex aħna nelbu il-problemi anki l-problemi ċfiri ta' WTO, kien l-approċ tal-hybrid li diġa jintuża għal eh, biofuels. sfortunatament rappresentant tal-Komissjoni għalinna l-aħħar darba li l-Istati membri mhux qed jilqgħu idea bħal din. Biex nispjegalkom ftit x'inhi l-idea, koeffiċent li ġej minn daħla l-Komissjoni u, u jekk għandek kumpanija li tipproduċi l-karburanti permezz tal-użu tal-ramel tal-qatran jkun hemm inqasek missjonijiet jippreżentaw il-data l-informazzjoni u bekk biss jista' jiġi deċiż ammont ġdid. Għalhekk hija kollox jiddependi minn data ġdida meta jkollna l-approċċ hybrid. Bekk nkunu nistaw nkunu iktar b'saħħitna l-qoddim. Wara dak li għalli rappresentant tal-Komissjoni aħna studjajna dak kollu li qalu l-istati membri fuq dan is-suġġett u sibna li 10 stati membri biss għadu sem fil-konsultazzjoni, ħamsa kienu kontra, ħamsa kienu eh, eh, favur il-dan l-approċ hybrid Iġifiri mill-lider li din kwistjoni għadha ma diskussa eh, tajjeb jew fit-tul mal-istati membri. Aħna tal-fema li sissa DG um, Energy qed taqbel ma dan l-approċ tal-hybrid imma DG Climate mhux qed taqbel. U dan qed joħloq problemi fl-opinjoni tagħna. U edin eh, nistennow u koll il-pozizjoni tal-DG NV fuq din il-kussjoni kollha għalhekk aħna nixtiequ li niċċaraw l-affarijiet fuq l-approċċ li qed jintuża bħalissa u jekk ma jkunx hemm iktar appoġġ minn naħa tal-Kummissjoni għall approċċ hybrid. Nixtiequ li tumna argumenti oħra mhux dejjem dik tal-WTO minn naħa tal-Kummissjoni Għedin nitkellmu fuq daw il-coefficients, il-ramel eh, tal-qatran, tal qatran il data li għanna minn studju wieħed kif diġet tilkom, nixtiequ għal darbohra l-Kummissjoni it-tina opinjoni u kolt tqis il-land use change, il koeficient fuq dan fil-ġejjeni qarib. Grazzi ħafna. Also, danke Kreta Nazenis für die Einführung. Grazzi ħafna, Sur Arsenis għal-fat li jinti introduċejt din il-mistoqsija li għanna għal-Kommissjoni. Aħna u kol tlabna li l-reprezentativa DG Energy um, u anki tal-klim għanna il-sinjuri għawnek li t-reprezentaw il-DGs staħħom. Sur Owen, inti se tibda? Tajjeb wis, grazzi. President, grazzi ħafna sur Arsenis tal li jinti introduċejt il-mistoqsija eh, b'dan il-mod tan ċarx Jiena għan nirrispondi bil-maqlub, ġifiri ħallu għan nitkellem fuq il-hybrids. L-ewwel net, ġifiri nirringrazzjak għal fatt li inti sedintna f'dan il-kumital biex inkomplu nitkellmu fuq din id-direttiva. Il-Kummissjoni għada mamliċ proposti taħħa fuq l-artiklu 7a hemm il-dokumenti ta' konsultazzjoni u hemm ukoll diskussjonijiet ma' dawk li huma eh, mdaħla hawnhekk mal-istati membri għadhom għaddejjin dawn kollha mid-dokumenti li għandna fidejna huwa ovvja li il-Kummissjoni ikkonsidrat ħafna dettal dan l-approċċ hybrid dan eh, joħroġ mill-dokument tal-Ulju 2009 l-azlid differenti li għana prezentajna fil-din is-sena stess f'jannar u anki f'Marzu ta' din is-sena. Imma dan l-approċ għadu ma deċis, deċiż, għadna din ikkonsidrawha. Tkun xi tkun il-pożizzjoni aħħarija huwa importanti li l-approċ li nieħdu fil-miżuri ta' implementazzjoni jkun wieħed tkun waħda eh, bilanċjata. Dan eh, ovvjament joħroġ ċar minn co-legislators li għalu li ma jridux jerġgħu jirrepetu affarijiet li diġà saru meta wieħed iqis ġifieri l-fossil fuels l-GHGs aħna eh, qed naraw li dan kollu jrid joħroġ issa bħala deċiżjoni tal-komatoloġija fuq dokumenti oħra meta wieħed irid jikonsidraw wkoll il-fażi ta' l-extraction u ta' refineries ridun niftakru li f'da dawn huma biss 15% tal-emissjonijiet kollha. Ġifieri meta wkoll indaħlu tailpipe emissions. l approċ l-aħjar approċċ jiritu ikun iktar bilanċjat naraw li il-produzzjoni tal-GHGs ikunu iktar jagħmlu sens Fuq l-opinjoni tal-Istati membri kien hemm konsultazzjoni pubblika. Kenna risposti minn 13 stat membru. Żewġ mistoqsijiet kien hemm eh, fuq eh, mistoqsijiet fuq il-kalkolu tal-GHGs kien hemm sitta fuq id-default eh, method u l-oħrajn fuq il-hybrid method. Irridu Naraw ukoll l-ammonti li konna mill-fossil fuels dawn li qalu l-istati membri. F'Marzu tal-2010 kenna options paper tmin varjazzjonijiet rajna li dan l-approċċa default value u kien hemm ukoll review clause kien hemm tliet stati membri li qalu li qed jaqblu ma' default values. Stati wieħed membru biss li qalu mhux qed jaqbel. Fu il-ramel bil-qatran aħna għamil għamilna l-istudji tagħna imma kien hemm ukoll il-Joint Research eh, Center mill-Kawi u l il-konsorzjum issa qegħdin qed jkompli b'dan l-istudju u se jikkonsidraw ukoll id-draft fuel u il-ramel bil-qatran. Il-Kummissjoni ma l-istudji tagħha għax serħet fuq l-istudji kollha li saru minn min dawn l-entitajiet l-oħra. Il-Kummissjoni taħdem fuq il-detalji ta' draft implementing measures kien fi eh, fl fl-14 ta' Lulju nbatet ittra u aħna qed nieħdu ukoll impenn politiku biex noħolqu dan l-ammont. Dan l-impenn se jiġri rifless fil-proposta li se tgħaddi għand l-istati membri l-Kummissjoni se tindirizza eh, dan is-suġġett qabel l-aħħar tal-2011 se naraw ukoll id-drive fuel u r-ramel bil-qatran. Inti saqsejt dwar il-land emissions. U naħsbu hawnhekk irridu nagħmlu l affari fil-kuntest li xirqilhom. Eh, mhux biss naraw x'jagħmel ħaddieħor imma nagħmlu l-istudji tagħna fuq din il-land conversion emissions u anki kif taqbel mal-ramel tal-qatran il-EU EUSPA tgħid li pereżempju mill-esperjenza fil-Kanada jista' jilaħħaq ta' 0.6 grammi fil-fċertu minjiri inqas ta' meta titkellmu fuq CO2 inqas mill-1% li nsibu fl-Ewropa mill-estrazzjoni in situ huma inqas fil-fatt. U in situ mining eh, l-estrazzjoni tal-ramel eh, huwa dan il-mod li jsir fil-Kanada Għalek biex nala, aħna konsidrajna dan il-metodu tal-hybrid, għadna ma d-deċedejniex imma fuq il-ramel bil-qatran edin inqisuhom fil-ġejjin. Grazie ħafna. Thank you very much. Uh, Mr. Hudson, you want to intervene? Grazie ħafna, Sir Hudson, t-intervjeni. Nek li du għasur għajkut. Grazzi. Grazzi tal-spiegazzjonijiet ta'kom. Biex nagħmel follow fuq dan, naħseb li huwa importanti ħafna timing jena konxu ta' risposta tal-Komissarju Hedegard li għandan pen politiku, iżda mbagħad hemm kwistjoni kbira ħafna meta ser namlu dan u sissa l-Kummissjoni qalet li huma qegħdin jistennew sa mal-GFC spiċċaw il-studji eh, tagħhom u jekk dan ser jasal f tmiem tal-2011 dak ser ikun tar twist għaliex dak li għandna nżommu f'moħħna u din jaxra importanti ħafna kruċali kolli najt, hija li aħna qegħdin nitkellmu wkoll dwar sinjal. Sinjal li aħna qed nibatu l-Ewropa l investituri u jekk aħna nafu il-figuri tas snin li ġejjin ta' investimenti fil- ta' investimenti fil-ramel bil-qatran hemm 379 biljun euro investimenti ġifiri f'dan ir-ramel tal-qatran. Allura jekk il-Kummissjoni mhux ser tibgħat messaġġ issa li aħna qed nagħtu valur lil ramel bil-qatran, aħna qed nibatu messaġġ lill-investituri li huma jistgħu jibqgħu għaddejjim dak li jixtiequ jagħmlu mbagħad fl-aħħar tal-2011 ser ikun hemm l-abolizzjoni tagħha u Allura, aħna irrid nagħmlu akkwissjoni li nabżon ta' valur issa. Sur Owen li hemm rapporti disponibli na jkolli ngħid dan mhuwiex sempliċement rapport pubbliku, dan dawn huma dokumenti xjentifiċi, ġifieri huma ħafna iktar importanti li e- u qed jgħidu li dawn kwistjonijiet ser inkolla fis-siderazzjoni u qegħdin jgħidu li uh, il-ramel bil-qatran uh, bħala karburant qed joħolqu ħafna ħafna iktar tniġġis. Aħna lura rridu nibatu l-messaġġ tagħna jekk irid nagħmlu bidla u ngħidu l investituri li investiment f'dan ir-ramel bil-qatran huwa hija huwa pass ħażin. Grazzi. Grazzi ħafna President. jina nil-qalfat li il-Kummissjoni qed isa tibdelna għafemta nifhem li l-approċċ ibridu qed jiġi konsidrat iktar meta qabel dan kienet ma kienx qed jiġi aċċettat mill-Istati Membri u issa qed eh, nagħtu iktar valur għal ramel bil-qatran. Jiena nappoġġa il-kollega Ajkut jekk aħna ser eh, nistennew sa tmiem tal-2011 nkunu qegħdin nibatu messaġġ l-investituri. Messaċ ħazin l-investituri nkunu qed nagħtu sussidju għal ċib ta' attività u nkunu qed ngħinu biex din tgħaddi mill-Kanada, l-Madagaskar u li għandhom ħafna ekosistemi fraġli. Irridu nanalizzaw din il-kwistjoni iktar fid-dettall. Aħna qed nikkreaw iktar investiment fis-sigurtà Aħna smajna l kummissarju Ġorġeva qabel, smajna dwar diżastri li seħaw din is-sena, ħafna minnhom kellhom x'jaqsmu mal-bidla fil-klima. Aħna m'għandniex eh, ma nistawx noqogħdu nistennew, irridu nagħtu l-valur tal-emissjonijiet xira li ramel bil-qatran. Grazzi. Uh, I think, Owen, if you want to have a... thought. Grazzi, jekk tixtieq titkellem sur Owen, kjoġbok. Grazzi, President. Jiena naqbel, naħseb li naqbel li l-industrija għandha bżonn uh, pjanar fuq medda twila ta' żmien u rridu nkunu preċiżi ħafna dwar li ma' industrija uh, ser tagħmel fil-futur Hemm ukoll kwistjonijiet tal-vetturi kummerċjali fi fuq kol emissjonijiet ta' CO2. Hawnhekk qegħdin ngħidu li sa tmiem tal-2011 ser ikun default value għal ramel bil-qatran, naħseb li dan huwa messaġġ ċar ħafna lill-industrija. Dak li qegħdin ngħidu llum huwa li m'hemm l-ebda figura tal-Kummissjoni disponibbli għal dan, iżda aħna qegħdin nistudjaw dan eh, u qed nistennew li noħorġu valur partikolari. Allura, jekk l-industrija taf dan, dan ser jiġi mdaħħal fil-pjanar tal-investiment tagħhom tal-industrija ġifieri, kunnu nistgħu nkun tista' ser bidla. Allura naħseb li din hija risposta din id-domanda. Grazzi. Thank you and thereby the debate on this issue. Grazzi ħafna dibattitu dwar din il-kwistjoni u għamalu issa u d-domanda li miss hija minant eh, Satu Hassi u Chris Davis dwar l-emissjonijiet tal-kubrit fil-karburanti marittimi. Pero minni xat naraw maw, ma nafxek jekk għaw xaħtu xserjiħu id-domandi taħħom. Iva, jiena wet li ser namelek. Pero d-domandi huma ċari, ċari ħafna, għal-daqsan ser nirrispondi wara, nużal ħin għaj biex nirrispondi wara li nieħu risposta. Niskuża ruħi għas Satu Ħassi u għal Chris Davis li mi għamxidinaw. Kien hemm ħafna attenzjoni mill-medja din il-kwistjoni jidher li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tippjana li ma tirrevedix mill-ġnid il-National Emission Ceilings. U allura l-kwistjoni ewlenija hija li xin realtà u jekk il-Kummissjoni għandix f'moħħa li tippospon ir reviżjonijiet tal-NISI, e eh, ġifiri direttiva dwar l-limit tal-emissjonijiet nazzjonali. Grazzi. Grazie, Signora Blanco, che kjoġbak. Yeah. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie a ħafna, Sir President. Nishtiq nirringrazzja lil membri, membri onorevoli, anke kum ma staħux ikunu għaw prezenti maħna domanda taħħom. Nista' nassigura li fissam il-Kummissjoni, il-Kummissjoni hija konxja misjieħ dwar il-kwalità tal-arja li ma nijiex ta' ma affarijiet partikolari. Aħna fil-Komissjoni konxi li t-nġis tal-ajru huma ta' madwar nofs miljun mewt fl-Ewropa kull sena u kollem ħsara lill-ambjent permezz ta' ċertifikazzjoni, eccetera. Fil-gwar tal-livelli tal-medja, nixtieq nkun ċara hawnhekk. Il-Kummissjoni timpenja ruħa biex timplementa b'mod effettiv il-politika dwar eh, l-arja u tipproteġi kemm jista' jkun l-ambjent u l-bniedem ser tibqa' tagħmel dan waqt li fl-istess jien tipprova timmira fuq ċertu kwistjonijiet. Ir-reviżjoni tal-direttiva dwar limiti tal-emissjonijiet nazzjonali ġiet posposta iva minn data eh, oriġinali tal-2007. U dan huwa fir-rigward eh, tal-direttiva li għandha twassal għal benefiċċji tajbin u livelli tajbin tal-arja. Għal ħafna minn dawk li nitsu il-tnaq tnaqqis tal-emissjonijiet pjanati għal 2010 issa ser jintlaħqu din hija aħbar tajba. Għal SO2 dawn huma l-aħjar riżultati għal ammonja, dawn huma r-riżultati eh, li qed nistenna li jiġu mirati mod aħjar u għal compounds volatili aħna qegħdin skont il-pjan, skont il-mira tagħna. Aħna jidher li qegħdin f'madwar 10% tal-miri tagħna. Is-situazzjoni mhix daqshekk pożittiva fir-rigward ta' situazzjoni pajjiż pajjiż hemm bosta stati membri li ehm, ehm, qabżu eh, limiti b'marġini kbir. il-Kummissjoni qed tagħti importanza kbira għad-direttiva NEC, direttiva dwar limiti tal-emissjonijiet nazzjonali, u meta ngħid il-Kummissjoni mhux biss qed ngħid il-Kummissarju Potoċnik iżda l-kulleġġ kollu kemm hu u eh, din l-importanza hija kbira ħafna għaliex il-kolleġġ fil-ġimgħat li ġejjin ser jagħmel dibattitu fuq reviżjoni ta' direttiva u timing aħjar għalih. Tistgħu tifmu li minħabba dawn iċ-ċirkostanti jiena llum ma nistax nagħtikom risposta definittiva fuq timing. Iżda dan ser ikun magħruf malajr ħafna għaliex dibattitu ser isir fil-ġimgħat li ġejjin. Nixtieq u wkoll li reviżjoni ta' direttiva nek blabda dubju nafu li dan ir-review mhux ser iwassal għal riżultat eh, b'saħħtu bizzejet. U allura biex bekk nkunu nistaw nilħu l-impenji ta' Sixth Environmental Program. Din direttiva miex izolata, miex weħda din hija parti ta' setzi tal-politiċi tal-kwalità tal-arja tal-Unjoni Ewropea li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel promozzjoni u infurzar tagħha. Bħal pereżempju, il-Kummissjoni qed tagħmel tieħu azzjoni legali kontra 20 stat membru li għandhom standards tal-kwalità tal-arja ħżiena. Sfortunatament, din il-lista tista' tikber għal neutrals dioxide fir rigward tal-problema persistenti għal kwistjoni partikolari na notu il-Kummissjoni edha tara iktar azzjoni fejn l-emissjonijiet kibru l-ebda raġuni. Sur President, azzjonijiet jista oħra jistaw jittieħdu fejn bosta stati membri skont l-informazzjoni li għanna bħalissa. U għawek qed nitkellem skont l-informazzjoni li għanna, probablement ser jitilfu il-threshold massimu tal-2010. Daqstant f'dan l-isfont il-Kummissjoni għażlet li tiffoka fuq miżuri li jistaw jgħinu signifikantament inaqsu l-emissjonijiet. Eżempju, proċess twil ħafna, wara proċess twil ħafna ħna ħaqna e, aċċettajna it-tisħiħ ta' direttiva tal-emissjonijiet. U kol il-Kommissjoni u ser nitkellem issa dwar it-tini suġġett ta' domanda, il-Kummissjoni ha determinata li tadotta proposta biex titrasponi fl-Liġi Ewropea l ftejim li ntlaq fl-2008 fl-IMO li l-Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima biex tnaqqas il-kontenut tal-kubrit fil-karburanti marittimi. U għallura, fil-gwart ta' rapport tal-maltejn tal-IMO, mumiex tajbin. Aħna nilqaw il-dispozizjonijiet tal-IMO il-ġodda għaliex issa nistaw naraw li dawn il-dispozizjonijiet jistaw inaqsu il-diossidu tal-kurbit għal madwar 90% u iktar importanti 75% għal emissjonijiet sekundarji. Issa ser nitrasponu il-ftejim li l-ħakna maħla jemmo u dan ser jiġi se jasal is-sena d-dieħla u ser jiġu kun akkompanjat ma' rapport, dwar direttiva tal-kubrit. Dan rapport ser jinkludi il-cost benefit data u jappoġġa l-azzjonijiet tal-istati membri fl-IMO Iżda minħabba li l-Kummissjoni mhix ma tistax taġixxi iktar, Iżda tista tinkoraġixxi biss eh, l-istati membri li huma parti mill-IMO biex jippruvaw jagħmlu differenza fir-rigward ta' likas, eh, eh, nitrogen, etc. Aħna wkoll qed nistennew li nagħmlu emenda oħra u ninkludu sikas u nikas fil malar kemm jista' jkunu. Dan se jkun fl-2013 ma aħna nagħmlu review kollha kemm għal politika tal-arja fl-Unjoni Ewropea. B'din l-informazzjoni sur President jiena nafda li mm, aħna naħseb li aħna indirizzajna il-kwistjonijiet li u domandi li għamlu il-membri onorevoli. Għati ħafna ma nafx jekk mhix ser ikunu daqshekk kuntenti bir-risposta. Naħseb li għaw domanda follow-up. I'll just give you some time, Kristen. Uh, <laughs> all right. Um, thank you, Commission, uh, for, for... Grazie, Kommissjoni, għal risposti. Tijak, għax iċċarajċi affarijiet minħabba l-attenzjoni tal-medja ta' Sur Potaċnik huwa ta' idea li ser jkun hemm xi ta' direttiva vanek u li ma kienx kontent b'dawn il-limiti eh, iktar għalin tal-kubrit. Jiena naf u naqbel il-Kummissjoni għal parti oħra, iżda għanna ta' tkun nkunu qed nagħtu dawn it-tip ta' sinjali li Stati membri, eh, nkunu qed nagħtuhom ukoll sinjali jekk huma għandhom ximplementaw dawn il-limiti iktar stretti. U jiena nispera issa li l-Kummissjoni tgħid li dawn il-limiti kif miftema ma la għandhom jiġu implementati fuq livell nazzjonali, jekk le għajkonna problem għax dawn ixum huma importanti ħafna fi rigward ta' reviżjoni ta' direttiva nek, tajjeb li ser jiġu ser tiġi diskussa Eh, iktar fid-dettal u nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna li konna din ir-reviżjoni għaliex jekk le mhux se nkunu nistgħu nippreparaw ceilings għal 2.5. U issa għaddew biżejjed snin u hemm bżonn ta' reviżjoni dwar il-PM 2.5. Din hija xaġa ferm importanti. Jien ukoll nilqa' dibattitu fil-Kummissjoni u għaċar minn dawn minn dawn domandi li hemm appoġġ mill-Parlament u nispera li sena diħla jkun hemm eh, revizjoni tajba ta' direttiva nekrazzi. Thank you. Uh, Chris Davis, did you have a chance to hear part? Grazzi, Chris Davis in despite to risposta ta' xiet tkellem Iva, grazzi, dinja mm, domanda għal-Kummissarju ħafna iktar milli għall-uffiċjal tal-Kummissjoni għaliex hija xi ftit diffiċli. Meta aħna naċċettajna id-direttiva ta' nek l-ewwel darba, l-argumenti favur din leġiżlazzjoni kienu ċari ħafna. Kien hemm potenzjal sinifikanti biex insalvaw iktar ħajjiet u wkoll benefiċċji ekonomiċi bħal pereżempju inqas ħsara lil tar raba, eċetra. Jidher li li rieda għal titjib ambientali ma diċem fost fil kommissjoni memx iktar rrida għal dan il-an. Em benefiċi ambientali u ekonomiċi jekk intejbu din is-sitwazzjoni. Allura għalfejn imbidlet is-sitwazzjoni minħabba ċertu gvernijiet li ma jridux li jiżdiedu l standard, li jkunu aħjar l standard? Din hija kwistjoni politika issa forsi għaliex hemm xi stati membri ma jridux jappoġġaw il-Kummissjoni li issa tipprova tagħmel rikas iktar ambizzjuż. Well, yes, of course, you will have the floor. Iva, jek joġbok, tista terġa titkellem, grazzi ħafna. President, nixtieq nissepara iż-żewġ domandi, iż-żewġ partijiet ta' domanda jina naħseb li dwar il-kubrit um, fil-karburanti nixtieq nerġa' ngħid li fir-rigward tal-kontenut tal-kubrit fil-karburant il-proposta biex tiġi trasposta il-annessi eh, ta' IMO ser isir sal-aħħar ta' din is-sena, ġifieri din ser issir u tieni kwistjoni fir-rigward tal-kontenut tal-kubrit fil-karburant hija fir-rigward tan-nika u s-sika. U f'dan ir-rigward il-Kummissjoni qed tinkoraġixxi iktar azzjoni minn l-Istati Membri għaliex huma jridu jagħmlu proposti li lajmaw aħna qed nappoġġaw di u ninkoraġixxu din l-azzjoni. Iżda ser jissir trasposizjoni sal-aħħar ta' din is-sena fir rigward tat tieni parti tad domanda dwar in-nek, direttiva nek, jiena naħseb li l-argumenti u jien ma nafx jekk il-membru onorevoli eh, semax eh, ir-risposta kollha tiegħi. Jiena qed li il-Kummissjoni ħadet l-istess tip ta' determinazzjoni u aħna qed nieħdu azzjoni ta' vera kontra Ah, min eh, eh, konta dawk l-istati membri li qed jabżu l-limiti. Jiena spjegajt li din ir-reviżjoni ġiet posposta biex nippermettu għal pakket tal-klima u tal-enerġija u niprovdu potenzjal sieħ u titjib. Wara dan aħna għamilna ġernament tal-kalkoli. Issa l-elementi kollha fuq livell tekniku huma disponibbli u issa l-Kummissarju Pottoċnik qed jiddiskutu mal-kulleġġ mal-kulleġġ dwar l-aħjar timing biex jippreżenta dan u jekk naraw f'izolazzjoni din direttiva nek mhux ser twassalna biex niksbu dak kollu li rridu niksbu, għal stant is siling nazzjonali huma importanti fir rigward tal-movimenti internazzjonali tal-nġis, iżda wkoll azzjoni lokali hija importanti u għal stant naħseb li rridu nqisu dawn il-miżuri kollha flimkien u għal stant jiena spjegajt li qed namlu dan ukoll issa dwar il-kumment dwar l-importanza għall-limitu leġislattiv, aħna naqblu, naqblu ħafna u jiva dan ser isir. Naħseb li dak kollha għalissa, grazie Mr. President. I'm, I'm sure you will convey the committee's in... Naħseb li tista' tifhem kemm aħna ħerqana li nisimgħu dawn iċ-ċifri u nittama' konna din informazzjoni malajr kemm jista' jkun. Hemm xi segwiti, domandi le, issa nadwar għal-punt fuq il numru 7 tal-aġenda tagħna il-revizjoni tal-LLD, direttiva għal responsabilità ambientali. Kriton, tixtieq titkellem, Sur Arsenis, jek jożbok. Grazzi ħafna, Sur President. Wara d-dizastru li seħ fil-Messiku, sirna konxi il-koll li għanna ħafna distakki fir rigward it-talim. Kemm globalment, iżda anki fir regoli regolamenti Ewropej. Dawn rajnieħ fil-evalwazzjonijiet, fil-mitigazzjoni u anki fil-rigward responsabilità ta' avvenimenti katastrofiċi pal per eżempju l-esplużjoni ta' Deep Sea Horizon u l-irda tal-minħabba żejt fil-Golf tal-Messiku. Fil-bidu il-problema kienet ovvjament iż-żejt, iżda mbagħad feġġet problema oħra. X'ġara kien hemm ukoll tnixxijiet f'dan il-post u dan ħaloq ħafna postijiet bla ħajja fil- fil-golf tal-Messiku. Għanna aħna limitati ħafna fuq l-istimi tagħna x'jistgħu jkunu sogri u varjazzjonijiet Hemm il-gas u hemm gas ieħor li nippruvaw nġildu fit-tibdil fil-klima huwa l-biossidu tal-karbonju għal darba oħra hija teknoloġija ġdida li għadha ma testijata ittestjata mod adattat. Nafu li l-taffira żejt ġi testijat mod xieraq, iżda xorta waħda ma konniex mħejjin tajjeb. Għal daqstant jider li hemm ħtieġa li naġlu dan il-proċess għal-ELD għall-avvenimenti kollha possibbli u speċjalment meta din id-direttiva ta' responsabilità ma tkoprix incidenti li seħħu fibħra fil-fond ħafna u anke f'attivitajiet rurali. U għalhekk importanti ħafna li namlu din reviżjoni, namlu reviżjoni tal-ELD u nistabilixxu eh, responsabilta għal taffir l-estrazzjoni iżda anki l-prattika ta' injection fil-ħdan l-Unjoni Ewropea. U għalek jiena nixtieq nisma' l-opinjoni min-naħa tal-Kummissjoni u nara x'inhuma l-inizjattivi li lesti jagħmlu kemm għal responsabilità tal-estrazzjoni kif ukoll għal proċess liħor ta' injection. Grazzi. Thank you. I don't see any other people who signed the question maw ħat li għatju l-lejde kelma mela naddi l-kelma l-Kommissarju, Mr. Garcia, jek jozbok. <coughs> Thank you, Mr. Chairman. The Commission already... Grazie, President. Il-Kommissarju diġa ħabbar li fil- plenarja tal-Ulju wara dak li seħ minħabba Deepwater Horizon ħajkun hemm evalwazzjoni li titnida l-ewwel biex tidentifika distakki possibbli fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea u t-tieni net biex tiddetermina jekk hemm bżonn azzjoni legali biex timla għal dawn biex tagħmel tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet Il-proċess għadu għaddej, iżda sejbit sotto preliminari diġa feġġow f'dak li għandu xjaqsam li LD. L-ewwel sejba kienet li l-tħaffira żejt li lin mill-kosta huwa tassew koppert mill-LD u huwa suġġett responsabilta stretta li jem fil-prattika. il taffira żejt li l mill-kosta hija attività ta' impiegi li tinvolva trattament ta' sustanzi perikolużi u hemm leġiżlazzjoni apposta għal dawn is-sustanzi u dan kollu huwa wieħed mill-attivitajiet li huwa elenkat fil-annessi ta' din id-direttiva ta' responsabilità ambientali. It-tieni net l-analiżi tagħna qed tindikanna li l-ħsara għal speċi mħarsin u l-habitats mħarsa minħabba dan it-ħaffir ta' żejt huwa jaqa' taħt l-ambitu sħiħ ta' din id-direttiva. Dan xi fisser? Ifisser li l-ibħra u l-habitats maritmi ħajkollhom ħsara, ħajkollhom ilmi differenti u jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-xatt, speċjalment dawk l-ibħra territorjali li qed nitkellem dwarhom u żona ta' ekonomika konċernata. Madana kollu dawn il-punti ta' direttivi ta' din direttiva jistgħu japplikaw jew għal-liġi Ewropea jew inkella taħt il-liġi nazzjonali jekk l-istati membri jażlu din l-għażla. Fi klim ieħor nħsara għal l-ispeċi tal-ħut kummerċali jintużaw għal-kummerċ li mhux komperti mill-li LD dan ma jfissirx ta' tkun ħsara ekonomika iżda fija nifisa miex indirizzata taħt din l-ILD. Imbagħad, il-qasam liħor fejn hemm distak ċar fil-kopertura tal-ELD e huwa l ħsara l-ilma. Hemmhekk hemm kopertura parzjali biss fil-direttiva tal-responsabilità ambientali. Il-ħsara l-status ekoloġiku tal-ilma huwa kopert biss għall libra madwar il-kosta u mhux għall-miet kollha. U l-ħsara għall-status kimiku tal-ilma għandu kopertura inqas terġa. Għandu kopertura iżda madu mhux sodisfaċenti bizzejiet. Ħsara l-istatus kimiku tal-ilma mhux għalhekk kopert li lin mill-libra territorjali u għal daqstant ħsara l-ilma f'żona ekonomika u fil-continental eh, shelf huwa esklus minn din id-direttiva ILD. E L-analiżi tagħna qiegħda tindikanna wkoll li din id-distak fil-ambitu ġeografiku tal-implementazzjoni tal-ILD fl-ibħra marittimi irridu namlu tajjeb għalija u dan fi prinċipju jista' jeħtieġ li jkun hemm emenda lil din l-ILD biex bekk tkun konformi ma' leġiżlazzjoni aktar reċenti tal-Unjoni Ewropea per pereżempju l-qafas marittimu u l-direttiva tal-istrateġija tal-qafas marittimu. F'dak li għandu xaqsam mbagħad mat-tieni aspett li tqajjem f'din il-mistoqsija bil-fom ir responsabilta fuq il-qbit u l-ħażna tal-karbonju. Fl-opinjoni tagħna m'hemm l-ebda distakka hawnhekk fil-kopertura taħt din id-direttiva ta' responsabilità ambientali il-ħazna u l-qbit taqa taħt id-direttiva kompetenti u din hija waħda mill-attivitajiet li hija anlenkata fl-annes numru 3 tal-ELD. L-unika problema li qed naraw f'dan il-qasam huwa forsi id-diffikultà li wieħed ikun jista' jagħmel evalwazzjoni xierqa. Madankollu jiena nista' ngħid li din hija problema li mhix siva għal dan il-qasam. Tapplika wkoll għal ħsarat oħra li jistgħu iseħħu li jkunu ġejjin minn attivitajiet oħrajn, pereżempju. Nista' ngħid ukoll li din il-problema metodoloġika fija nafisa miex taqsek kwistjoni taħra. Grazzi. Grazzi għal tweġiba ċara, jgħid il-President. Sur Arsenis, jixtieq jitkellem? Kjoġbok? I said if anyone want to talk, talk first. In any case, I also think... Uh... Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal tweġiba. Noqgħod attent kif kien għaliex qed ngħidu li jistgħu jkun hemm distakki, iżda dawn jistgħu jkunu simili għal dawk li huma marbuta mal-taffira żejt. Madana kollu huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni għandha rrieda li tagħmel reviżjoni ta' din id-direttiva u ħanħarsom il-qrib għal proposti tal-Kummissjoni biex naraw li din id-darba namlu tajjeb għal dawn il nuqqasijiet u nevitaw li jkun hemm diżastri fl-ibħra tagħna u fil-ħamrija tagħna. Yeah, Bas, I cut sauce for the floor. Jek jożbok? Grazzi, President, pala segwetu għal kollega Ersenis. Rridu li konna ċarezza. Grazzi għat weġiba, kommissjoni u tal-li tajtuna edeta fejn huma n-nuqqasijiet fil-koleżislazzjoni hemm żewġ distakki, waħda l-aktar ġeografika, qed nitkellmu dwar l-ilma, tniġis tal-ilma u l-ħsara kimika l-ilma. Ġifieri mhux l-ilma kollu fil-qasam Ewropa huwa kopert minn DLD, u mbagħad punt li huwa speċi, pal pereżempju is-sajt kummerċali dan mhux kopert U għalhekk meta l-Kummissjoni toħroġ din l-analiżi, l-Kummissjoni ħatressaq proposti konkreti sabiex temenda din il leġizlazzjoni tal-ILD biex tagħmel tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet Nizemmit, Grazzi. Yes, I will give you the floor again. Iva, ħna dilek il-kelma l-darba ħrajta, President, u jekk għandek skeda, meta ħataslu għall-aħħar konklużjonijiet, meta jista' jkollna proposta u u koll taħseb li minħabba din il-komplessità min qed jaħdem min huwa sit min huwa qed jagħmel l-assikurazzjoni din id-direttiva ta' responsabilità hija għandha taqsam ma' min huwa responsabbli jew hemmhekk irridu niċċaraw wkoll. Well, mm, the lack of coverage. Uh, In-nuqqas li jem għal din id-direttiva għal dawn l-speċi li jintużaw għal kummerċ u l-LD mhuwiex distak fejn ħem nifsu, mhuwiex nuqqas fis-sistema. L-LD e hija mfassla b'mod speċifiku biex tkopri l-ħsarat ambientali. Hawnhekk naħseb li qegħdin nirreferu għal ħsara differenti, ħsara li motowlini tkun bosta drabi ta' natura ekonomika. U għalek dan jeħtieġ li konna strument differenti u mux li LD, il-direttiva ta' responsabilta ambientali. Imbagħad F'dak li għandu x'jaqsam it-tieni mistoqsija li ressaqtuli nkun hemm abbozz li ħajtressaq biex nemendaw li għaldi di kienet il-mistoqsija Iva fil-jim li ġejjin aħna ħarresqu unħorġu b'rapport fuq l-implementazzjoni tal-direttiva responsabilità ambientali. U għan indirizzaw mod partikolari fuq il-viabilità tal-mekkanizmi li għandhom ikopru strumenti ta' sigurta finanzjarja, per eżempju, u hemm ħan referu wkoll għal din il-kwistjoni li semmejtu. L-emendi meħtieġa għal l-LD sabiex bekk niżguraw li jkun hemm kopertura xirqa tal-ħsara differenti li jkunu tal-taffira zzejt li nimm il-kosta. Iżda il-proposta tiġi bħala parti minn pakket usa ta' proposti. Sabiex bekk niżguraw li nkunet inkopru tajjeb il-taffir ta' żejt li lim il-kosta taħt il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa wieħed mill-aspetti, wieħed mill-leġiżlazzjonijiet li tittiġi indirizzata, iżda hemm aspetti oħrajn li huma importanti, huma relevanti u fejn jista' jeħtieġ li jkun hemm azzjoni meħtieġa. Just the final thing on the timing, um, what time scene do you see here? Fuq il-skeda, kem taħsbu li dan ħajahdilkom ħin? I'm not, uh, I'm not able to give... Uh, to... Ma nistax najdilkom minissa u tikom tweġiba preċiża bħalissa hemm ħafna komplessitajiet, hemm ħafna deġiż u kommissari involuti f'dan ix-xogħol. Aħna qed naħdmu b'mod attiv ħafna fuq din il-kwistjoni, iżda sfortunatament mhux possibbli għalina bħalissa li najdu aktar u ntukom aktar ħin preċis meta ħanħorġu dawn il-proposti. Ħanħorġu bil-proposti dana kollu mill-aktar fis possibli. I assume the answer is then that you will be quick enough for not us to have the time to table another group. Nittamaw li tkunu eh, tistaw twieġbu malar kemm jista' jkun qabel ma jasal iż l proposta oħra, jgħid il-President. Iva, jekk qed nifhem sew mill-Kummissarju, jgħid is-sur Ekhut. Qegħdin kelmu dwar l-ispeċi li jintużaw għall-kummerċ dawn ma jqgħux taħt li LD għax dawn l speċi mhux qed jitħarsu bħala speċi ambjentali. Huwa diffiċli li nispjegaw għal per pereżempju għaliex jekk ikun hemm ħsara għas sajida għal ħut li qegħdin jippruvaw jistaqdu għalihom is-sajjieda meta ħatkun koperta, fejn ħatkun koperta. Jekk ma tkunx koperta taħt li LD u inti qed tajt mhux distak, allura fejn hija koperta fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex il-ħsara ta' dawn l-ispeċi għandha tkun koperta għal dawk il-kumpaniji li ħadu r-riskju li ħafru għaż-żejt. U għalhekk nistgħu nkunu aktar preċiżi fuq din il-parti għaliex jekk mhux parti mill-LD fejn ta' għambat, fejn ta' applika din. Go ahead, please. Jekk jogħġbok jgħid il-President. Well, uh, Grazzi. Dawn it-tip ta' ħsarat jaqgħu taħt il-kompetenza ta' reġimi ta' responsabiltajiet ċivili li jaqgħu taħt kompetenza ta' kull stat membru differenti. Hemm kopertura u ċardan għal ħsarat li ġarbu s-sajjida, ħsara għal kwalinkwa attività ekonomika, anki ħsarat lejn il-proprjetà. Iżda għal darboħra il-direttiva ta' responsabilità ambientali kienet infasla u maħsuba bħala tentattiv li tkopri dak li dak iż-żmien kien distak, kien nuqqas ħsara ambientali miex ħsara ekonomika u għalhekk miex koperta minn dawk ir-reġims ta' responsabilità ċivili u għalhekk aħna ħassejna eħtieġa li nadottaw strument speċifiku għal responsabilità ambientali. Well, thank you. Um, and, uh... Grazzi. Naddu għal punt li mis Issa jgħid il-President ħanitkellmu fuq suġġett differenti, xorta involvi l-annimali, huwa regoli ta' saħħa li marbuta mal-prodotti sekundari tal-annimali mhux maħsuba l-konsum tal-bniedem. Chris, inti wieħed minn dawk li fassalt din id-domanda, tixtieq titkellem? like to hear the original, uh, the first answer, if you like, and I'll... Ifa, nista natu l-ewel tweġiba Imma hawnhekk għandi nies li jixtiequ jitkellmu minn naħat l-Komissjoni, min se jitkellem eh, fuq dan is-suġġett. Grazzi jiena Alberto Ladoma, jiena il naħdem fil-Digi Health Consumer Protection u responsabli mill- eh, il-saxħa ta' l-animali. Jiena, eh, nirringrazzjak tal-li inti tajtna ċans nitkellmu fuq dan is-suġġett tal-prodotti sekundari tal-annimali. Il-sena l-oħra regolament 1069 tal-2009 ġiet adottata mill-Kunsill din il-leġiżlazzjoni tat regoli tas saħħa iktar ċari għal dak li għandu xaqsan prodotti sekundari tal-annimali li mhumiex għal konsum tal-bniedem. Et għamnek nkopru ħafna affarijiet li huma barra mill-katina tal-ikel li jintużaw pala fertilizers jew nkella pala prodotti tekniċi. Per eżempju, flużu għal prodotti tal-dem u anki prodotti ta' ġilda. Il-regolament jati ħafna poter li l-Kummissjoni sabiex naraw li kunem l-implementazzjoni ta' ċertu normi ta' iġeni, per eżempju, u ċertu standards Peress li ħana dan il-mandat, il-Kummissjoni bdiet il-konsultazzjoni wiesa ma dakolla li għandhom xaqsmu flimkien ma l-Istati membri u anki pajizi eh, terzi li huma eh, partners tal-kummerċ mal-Unjoni Ewropea. Kollox għandu il- l-importanza ekonomika tiegħu. L-istadju l-Kummissjoni qed tifanilizza il-miżuri għall-implementazzjoni tal-regolament bażiku. L-intenzjoni hija li dawn jgħaddu fl-Standing Committee il-xar id ġifri l-Kumitat li għandu xaqsam mal-katina tal-ikel. Peress li hemm il-prak ġifri il-dritt tal-kontroll din tal-aħħar se tkun tista' tagħmel reviżjoni tagħhom eh, fiktar dettal. Jiena sodisfatt ħafna li ninformakom biex ngħidilkom fiex qegħdin f'din il eh, abbozz ta' miżuri. Għal regolament il-regoli ta' implementazzjoni, aħna ħadna tajna kas tal-affarijiet li għallimtu intom li jkun hemm regolamenti aħjar iktar em, iktar faċli li nużaw ukoll 30 regolament eh, li kellna qabel u dan iġbruhom f'att legali ko iktar koeranti u jkun wieħed naraw li huma l-prodotti li huma bla ebda periklu nerġu nirrivedwom biex naraw dawn fejn eżatt jitħlu eh, fil-katina tal-produzzjoni, il-biodiesel, il-pet phone. Pet food, anki il- um, u anki il rix proċessat. bżon li naraw ikun hemm iktar kontrolli fil-laboratorji, fil-bioplants u anki l-composting plants. Dan iġi dan kollu innaqsu il-problemi li diġa jeżistu naraw li kunem konformità mal-liġi tal-iġene il-kontrolli fuq ċertu uh, prodotti se jkun iktar proporzjonat ma' riskju se jkun hemm iktar flessibilità sabiex nilqu ċertu għanijiet, speċjalment mezzi ta' trasport li jintużaw għal kategoriji differenti u għal attivitajiet differenti li jinvolvu il-fat li wieħed ikun qed jħandilja dawn il-prodotti sekondarji tal-annimali fil-regoli naraw ukoll kif se jitħarsu eh, ċertu speċi protetti fl-interess tal-biodiversità. Dan kollu qegħdin nagħmluh mingħajr ma naqsu il-livell ta' protezzjoni ġifiri għal ċittadini Ewropej. Din hija l-intenzjoni fl-aħħar mill-aħħar li għandna aħna. aħħar xhur aħna għajna f'kuntat ma' Sur art il-rapporter tar regolament 1900 69 tal-2009 nixtienu ringrazzjaw għax-xogħol kollu li għamel f'dan is-settur imissa qegħdin nistennew il-kummenti ta' dan il-kumitat fuq il-xogħol li għamlet il-Kummissjoni diġà fuq dan is-suġġett. Nirringrazzjak sur President. And I give the phone out to Mr. Schnellhardt. Sur Schnellhardt issa. Grazzi ħafna, President. Mela, jiena l-kompliment nerġa' ngħaddih lura lill-Kummissjoni għax verament il-kooperazzjoni bejnietna kienet veru tajba. Aħna rnexxina naħdmu fuq eh, dossier komplikat u rnexxina nadduh mal-ewwel qari. Naħseb li dan seta' jsir għax kienet grazzi għal kooperazzjoni veru tajba mal-Kummissjoni u anke mal-President, fi żmien il-Presidenza ċeka. Jiena naħseb li qabel għaddejna għal dawn il-dispozizjoni ta' implementazzjoni, ridna niprezentaw dan kollu l-Kumitat u il-Kummissjoni zammet kelmita fuq dan. Kommenti iktar ta' natura ġenerali fuq dan id-dossier. Jina kull darba li nadottaw regolamenti li ikunu jkopru em, numru kbir ta' paġni u bat ikollok ħafna dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni dejjem inkun jiena tkun tini rasi. L-esperti wkoll jistgħu jedunna. Dan m'għandux jaqsam eh, m'għandux jaqsam xejn bat naqisa birokrazija, anzi bil-kontra. Edi ninsabu fi f'posta hawnhekk nistgħu ngħidu ġungla ta' burokrazija burokrazija sfrenata. Għalek, hemm bżonn insaqsu li nafusna kan bżonn dawn ir-regolamenti dettaljati ħafna. Dan kien il-komment liħor eh, li kelli. Mela, dokument li jeżisti qed qudiemna għandna eh, ċertu żmien sabiex aħna nagħdu l-kummenti tagħna. U kemm żewġ punti li forsi xtaqt li nqajjem magħkom dwar l-anijiet meta bdejna aħna dal-proċess kollu Konna nafu li kena bżon regolamenti ġdid, għax kienem regolamenti ġodda eh, fil laqsma differenti tal-iġeni, per eżempju, u ma kienxem rabtiet bejn id-dispozizjonijiet. Ridna naraw eżattament fej wieħed jista' jasal inkwantu għal dawn il-prodotti sekundari tal-annimali. Il-kollegi mill-Tramontana u kol kienu għalunna li kienu u li kunem ċertu dwara dwar dawn il-prodotti tal-annimali sekundari, imma li tkun hemm ukoll traċabilita biex ninkomplu nipproteġu ċittadini, naħseb din kien il-qofol ta' kollox. Għalhekk l-anijiet li aħna zidna fil-regolament, forsi ma l-għod għatajn, u għet jisib li tajna kasom kif suppost fi dawn il-regolamenti u dispozizjonijiet. ħafna affarijiet li għandna xtaqna naraw issa ġomplimentati per eżempju il-kwistjoni ta' l point ħarija, l-punt ta' ħari, xkon għedin infissru. issa rajna li għanna definizjoni iktar ċara fuq dan mandi xejn nżid imma ta' min forsi li dokument nerġaw infet u fieħ imma nista' naqbel ma dak li għanna sa qed jiġi propost għanna. Naħseb li għal ċertu prodotti għaddejna kollox li l-lefsa biex dan tal-aħħar ittina ċertu numru ta' suġġerimenti ta' min namlu ftit pressjoni sabiex jirrisponduna eh, fi żmien raġunat. Meta nitkellmu fuq l-alf ta' l-animalizzar, hawnhekk għadna ċir għaw kol. Imma dwar il kwantitajt meta nitkellmu dwar 500 kg fid dispozizjoni issa ta' min qed issaqsi u jgħid kif se tiġi nfurzata di kif x'tip ta' spezzjoni se ssir, minn fejn ġiet din iċ-ċifra, m'għandi l-ebda soluzzjoni oħra x'noffri tafux imma hekk wieħed jitkellem fuq 50 kilo jew nkella 500 kilo f'ġimgħa. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu għal ċertu nies meta tibdilhom il-ġimgħa u meta tispiċċalhom. Naħseb li dawn il-kwantitajiet, dawn ċertu dispożizzjonijiet mhumiex huma vagi, mhux se jkun faċli li wieħed jiċċekkjhom. Issa fuq id-diagnostics Hawnhekk il-kondizzjonijiet huma ċari, imma għal darboħra huwa il-punt aħħari ta' min e, eh, natuħ kasu issa fuq il-pjanti tal-biogas għandi ċertu dubji fuq dan. Jekk niftakar tajjeb konna suġġermejna li l-iskart mill-pjanti tal-biogas jista' jintuża fuq l-art agrikola. Minix ċert, imma fil-implementazzjoni l kommissjoni tatkas il-proposti tagħna kollha evalwatahom ukoll. Għalhekk il-punti di vista, l-perspettivi differenti li ġew minn ħafna nies huma tajbin għax mod ġenerali jaqblu ma' suġġerimenti tagħna li kellna fil-bidu minnajr il-burokrazija l-edeja jgħal li niproteġu ċittadini tagħna dan għandu jkun il-punt taħħari. U jekk il-kollegi tiegħi ma, ma jkunux għedi jikkontradixxuni naħseb li nistgħu naddu għal vot pożittiv fuq dan kollu. Tajjeb wis għaw xaħtiju li intervjeni Iva. Iva, xtaqt biss nirreġixxi għal dak li tqal dwar dak li qed jien numru ta' proposti li ġew minnaħa ħatana ġew inklużi fil-proposta tal-Kummissjoni ma l daqqatajn mhux qed naraw li qed innaqsu l-burokrazija imma dan forsi dovut minħabba eh, l-fatt li d-dokumenti jkunu tajbin jekk ikunu jistgħu jiġu implementati nista naqbel ma dak li tkellem ta' qabli li ngħid li dokument minn kejja kollox huwa wieħed tajjeb lan aħari tagħna hija li nipproteġu l-popolazzjoni naħseb li dan il-ħaqnieh. Grazzi. Aw xi ħadd ieħor jiena wkoll għandi xi mistoqsija lik. Għax kelli attivisti tal-annimali li jixtaqu jkunu jafu fil-fatt jekk il- l-annimali ta' tramontani, ta' tramontana bħal eh, l-orsijiet u l-lupi. Dawn se jkunu eh, esklużi, se jkunu jistaw jibqaw jitimawom lil dawn it-tip ta' annimali fil-pajjiżi ta' tramontana tal-Ewropa. Grazzi, President, għal din il-mistoqsija tijak tal-li għetittini il ċans biex nirrispondik u koll. nirringrazzja l-kellima ta' qabel għal l-appoċ li tawna. Tweġibiet fiktar dettal forsi anki Tim Kumber jista' forsi jżid xi ħaġa jekk jippermett il-President. Fuq l-endpoints, fuq il-punti aħarija. Nerġa' nirrepeti. Se niddeċidu għal biodiesel, il-pet food, il hydrant skins, il-rix proċessat u u kol anki naraw xikun xem puntaħari għal eh, prodotti bil-kimika. Irridu naraw kemm huma sikuri dawn it-tip ta' prodotti. Anki jekk ċertu tessuti li ġew infettati bil-BSC qed jintużaw Qabel ġifri naddu għal punt tal-aħħar, punt taħħari, il-Kummissjoni konsultat ma l-Istati membri kienem eh, grupp ta' ħidma u ovvjament se tikkonsulta ma l-EFSA, diġa saqsejna l-EFSA biex l-pariri tagħhom. U dawn dan il-parir għandu jasal fil-bidu tal-2011 fuq issa il-kwantitajiet iż-żar. Dak li qegħdin niddiskutu bħala monti bħalissa mal-istati membri huwa ta' 50 kilo per eh, kull ġimgħa u ħafna inqas minn 500 kilogramma. U dwar il-possibilità eh, li jiġu mitmuwa l-orsijiet u l-lupi, iva nejdu li dan se jkun possibbli eh, f'postijiet adattati dawk li jekk sejħa feeding stations. Issa kintom tippermettu jintervjeni wkoll il-kollegi tiegħi wara li jiena spiċċajt nirrispondi għal dan mistoqsijiet kollha. Iva, għal mistoqsija tas-sur tas-sinjur. Grazzi ħafna fuq din il-mistoqsija dwar il-biogas plants u anki l-użu ta' residwi ta', ta digestion dawn jistaw jintużaw, jistaw jinfirxu kol fuq l-art ma dak li għedin diskutu palissa u ma normi ta', ta kif jistaw jimbidlu dawn il-pjanti tal-biogas għax nafu li fċertu nħawi l-istati membri diġa għandhom ċertu normi nazzjonali u jekk risk assessment tagħhom ikun jippermetti li proċessi pal dawn huma sikuri għaliex le ikunu jistgħu jintużaw dawn id-digestion residues. Imma ovvjament rridu nżommu u dimajnejna li ċertu tip ta' prodotti jistaw ukoll jinbijaw jinxraw bejn l-istati membri bejnietom ġifiri għalek il-risk assessment ta' stat eh, membru wieħed, irridu nsum u li dan ma jkunx eżat bħal ta' stat membru ieħor. Ġifri meta jkunu qegħdin jiġu trasferiti ċertu prodotti u jinfirxu fuq l-art. Imma dan kollu rridu naraw u koll li kollu xikun jaqbel ma dak ma talbit tal-stakeholders nana, grazzi ħafna. Grazzi meine, ich bin jetzt selber etwas unsicher, aber wir hatten ja das. Grazie. Jimmi li pjanti tal Naħseb li ħana kuna proponejna regoli ċari ħafna izda fi rigward tal-Waste Directive ġi eh, mamul l kontra Il-fat dan il-rimi tal bajagas kien seġi jiġi bħala rimi bħala skart u dinja problema. Jina, eh, kontet dak iż-żmien li din il-problema għandha tiġi solvuta. Dik kienet deċiżjoni tal-maġġoranza wkoll. U jekk hija deċiżjoni tal-maġġoranza għandha tkun waħda tajba allura. Stejna hawnhekk issa qed nara konflitt u iġda sek ċert jekk din hija solvuta f'din l-implementazzjoni. Jidir li li iva minn dak li smajt, forsi tista' tikkonfermaw. Nad il kelma li l-Kommissjoni, jek jġabkom, min laħjar li rispondi. Grazzi, grazzi President, il-problema hija solvuta minna ħatana, ovvjament rridu nżammu f'moħna li jekk xi fertilizzant jiġi poġġut fl-art fil-ħamrija, hemm ċertu regoli dwar dawn il federizzanti u dawn ma jinbidlux permezz din la dan l-att legali għal stant hemm regoli li jiddeċidu x'għandu jitpoġġa fl-ilma, fl-art, x'ista influenza l-ħamrija u din mhijiex parti mill-inizjattiva tagħna iżda minn dak li rajna fil-leġiżlazzjoni kif nafu aħna, il-leġiżlazzjoni ma tipprevenix l-użu ta' digestion residues kif qed iktar kmieni. Tajjeb, maħt nara l ħat iktar li jixtieq jitkellem dwar din il-kwistjoni u dan huwa l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna llum nixtieq informakom li laqgħa tal-koordinaturi llum ġiet kanċellata u nintaqgħu għada fil ħodu fid-disa għal ħafna votazzjonijiet importanti u naħseb li s-sur Joe Linen ser jibda il-laqa fil-ħina, da' daqstant kunu fil-ħin ukoll grazzi.